Chers collègues, je vais peut-être vous demander de bien vouloir prendre vos places. Jekk joġobkom postkom, u ovvjament il-korħat għandu xewqa li jisrif ftit imma rridu naħdmu. Għanna mimlija l-lum għal wara l Natu il biex jisib postu. Bien. Alors, tout d'abord. Mena l-ewwel net. Je vous propose Niproponilkom li nadottaw l-agenda l-ewwel net. Mena l-lum ħan il-taqaw l-lum wara l-ofsinar għada fil-ħodu. Aw min għandu xie oġġezzjonijiet le, mena qed naqblu fuq l-agenda. Tajb wisq. Mandi ebda komunikazzjoni u avvizi li rritnatikom minnaħa tal-presidenza rritnajdilkom li għanna lingwi kolla l-lum ħlif eh, għal-lingwa tal-Latvija u l-Estonjan. Il-minuti ta' 23 ta' april ma nistax nitlobkom biex tadottawhom għax dawn għadhom ma ġewx tradotti fil-lingwi kollha u allura aħna ħaniposponu l-adozzjoni ta' dawn il-minuti għal aktar il-qoddim. U għaddu mena s-sadrit tal-ewwel tema li għanna fuq l-agenda tagħna. Ħan nitkellmu fuq eh, l-obligi tal-operaturi illi għedu prodotti derivati fissu. Mm, L-ewwel qari il-Parlament eh, adotta proposta tal-regolament fit-22 ta' april tal-2009 il-Konsil għandu pożizzjoni li għanaqra differenti u aktar flessibli minn tagħna Men allura ħan diskutu din it-tema u mingħajr saktar daw minn għaddu għal-rapporter tagħna il-senjura Caroline Lucas. Thank you very much. Grazie ħafna. Minuta, inti xtaqt titkellem, Sur Seniz, anzi skużani, sibtek li titkellem, mena Signora Lukas. Thank you very much, Madam President. Grazzi ħafna, Signora President. Jien għandi eh, l-pjaċir li l-lum għandi l-opportunità li jena nistnejt naqra fuq fuq eh, xandu jkun f'dan it-tieni qari li nara jena. X'ħana ti kemtejn ta' sfond. Eh, kif nafu l-tuħ ta' inja mod illegali wassoċat ma' ta' problemi kemm fuq livell soċjali u ambientali qed wasala għad deforestazzjoni? li hija responsabbli minn 20% tal-emissjonijiet huwa kontributur ewlieni għat-telf tal-biodiversità, iwaqqa għal prezzi tal-injami, inaqqas it-tħul mit-taxxi għal pajjiżi foqra u anke faqar il-persuni li jiddependu mill fuq il-foresti. U għacċar li l-Unjoni Ewropea għandha obbligu li tieħu azzjoni effettiva kontra d-deforestazzjoni u tuħ legali tal-injam. Dan għandu jinkludi miżuri biex naraw illi ma jkunx hemm suq għal dawn il-prodotti maqtuwa legalment. L-ewwel qari tal-Parlament saħħa la bosta proposta tal-Kummissjoni tal billi daħħal proibizzjoni ċara fuq l-importazzjoni ta' njamatuh illegalment u daħħalna wkoll eh, dispożizzjonijiet fuq due diligence biex kulħadd ikollu responsabilità matul il-katina tal-provista Jiena nilqa xieħut mill-bidli strutturali li daħħal il konsil biex jiġi razzjonalizzat it-test tal-abbozz tar-regolament, imma xorta qed naraw illi hemm as ambizzjoni milli kellna fl-ewwel qari li ġie adottat maġġoranza kbira f'April li għadda tas-sena l-oħra. U allura l-pożizzjoni tal konsil ma tatix ehm, indikazzjoni ċara li l-operaturi dwar ir-responsabiltajiet tagħhom hemm ebda prinċipju ċar ta' proibizzjoni ma fija ebda obbligu fuq l-operaturi li dawk illi l-ewwel edu dawn il-prodotti illegali fis-suq. U jillimita d-definizzjoni tal-leġislazzjoni applikabli u laqasem sanzjoni li, li ma ser ikunu dawk is-sanzjonijiet illi ħaj applikaw jekk ikun hemm ksur legali mentri minna ħatana tal-parlament kanna sistema aktar ċentralizzata u ċara. U għallura ridna li insaħħu regolament biex nindirizzaw din l-sfida li jem minħabba dawn il-prodotti eh, tal-injam li kunu maqtuwa legalment li jitqedu fis-swieq. Issa nsemmi xi ftit mid-differenzi li hemm bejn il-pożizzjoni tal-Kunsill u l-abbozz rakkomandazzjoni tiegħi. Il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha ambitu limitat u mhix wiesa biżejjed biex tiżgura li r-regolament jilħaq il-miri tiegħu. L-ewwel nett il-pożizzjoni tal-Kunsil tiffoka l-attenzjoni tagħha fuq punt partikolari fil-katina eh, tal-provista. U l operaturi biss illi l-ewwel iqedu dawn dan l-injam illegali illi ridu jimxu ma' din is-sistema ta' due diligence u dan ifisser li l-pija tal-katina m'għandhomx obbligi, u huma ħilsa minn kull obbligu fil-kummerċ tagħhom tagħhom u laqas limitazzjoniet fuq l-importazzjonijiet. U allura il-Kunsill mhux qed jindirizza dawn ir-regoli dajfa skont kif qal il-Kunsill. Aħna dan irridu nagħmlu għax fil-pjantazzjoni tal-Kommissjoni fl-2003 dan kien il-punt ta' tluqtana li nindirizzaw dawn ir-regoli dajfa. Allura aħna qed nippruvaw niżguraw illi l-Unjoni Ewropea ma tibqax għal dan l-injam maqtuħ illegalment. Għalhekk qed nipproponi li l-Parlament idaħħal stqarrija ċara fuq il-ħtieġa illi l-operaturi kollha fil-katina tal-provista ma jiġux imħollija iqedu eh, l-injam fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Hemm il-Lacey Act tal-2008 fl-Istati Uniti li eh, jagħmel din il-ħaġa u mebda raġun raġuni fejn l-Unjoni Ewropea m'għandix tasal biex tagħmel l-istess ħaġa. Issa fuq l-operaturi illi u kunu l-ewwel nies illi E, daħlu dan l-injam illegalment u mandom jerfaw l-akbar responsabilta. Iva, imma għettilkom, kif għettilkom tiġa, għandu jkun hemm responsabiltajiet fuq il-komplement tal-operaturi l-oħra. Għalek jina daħħal dispozizjoni biex namlu għazla bejn l-operaturi li jgħedu dan l-injam illegali fissu, iġifiri e, jamlu dawn il-prodotti disponibli għall-ewwel darba fis-suq u dawk illi jamlu disponibli dawn il-prodotti fis-suq Ġifiri qed nirreferu hawnhekk għall-operaturi kollha li jkun hemm fil-pija tal-katina. Ġifiri qed nagħmlu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ operaturi. U għandna eh, rekwiżiti differenti fuqhom qed ngħidu dawn l-ewwel nies għandhom jimxu ma' due diligence. Imma wkoll l-operaturi l-oħra għandhom ikunu marbuta ma' ċertu ħtiġiet, bħal pereżempju informaċi ċirdu jgħaddu. U dan ifisser li dawn l-operaturi jridu ikunu jistgħu jagħtu informazzjoni bażika fuq il-prodotti minn ġabuhom u lil min qed jgħadduhom. Dan l-ħtiġiet huma imfassla biex tanċi kunu nkumbranti, però li jiżguraw eh, traċċabilità. U hekk il-pis jitqassam mod aktar indaqs bejn l-operaturi u ta' min jaraw kolli ħafna operaturi Ewropej eh, diġà ser ikollhom din l-informazzjoni fidejhom, ġri kemm jaddu ilna. Din it-tiġa ta' Duker issa, li ġiet appoġġata fl-ewwel qari għandha skop ieħor. Din tfisser ukoll li aħna nistgħu nużawha billi ntaffu biex intaffu ksur tal-projbizzjoni. L-istess eh, palma ġara fil-kunċett ta' due diligence għall-operaturi primarji. Kif tafu, hemm erba' stati membri Renju Uniti, il-Belġu, Spanja u d-Danimarka jappoġġaw proibizjoni li tkopri biss l-operaturi li edu il-prodotti tal-injam fis-suq għall-ewwel darba. Jiena naraf illi din saħħaħ il-pożizzjoni tal-Kunsiljem bħalissa ma ma tmurx il-bod biżejjed, hemm ċertu nuqqasijiet eh, jekk aħna ndaħlu prohibizzjoni fuq l-ewwel operaturi biss, għax l-operaturi eh, ta' wara ftit tagħtihom inċentivi biex eh, warbu injam illegali jew inkella biex jiġġieldu kontra il-firxa ta' dan l-injam madwar is-suq. Dan ukoll imur kontra il-prinċipju ta' traċċabilità mhux ħajjenna l-injam maqtuħ illegalment xorta jista eh, joħroġ fis-suq mingħajr ma dak li jkun jitqis bħala li qed jikser xi ħaġa. U kull ħaġa bħal din għandna nqisuha bħala falliment regolatorju għax l-iskop ewlieni ta' dan ir-regolament u li naraw li ma jkunx hemm eh, eh, njam illegali milli jinbih fl-Unjoni Ewropea u allura aktar ma jkun hemm proibizzjoni fuq l-ewwel operatur, aħjar li jkun hemm proibizzjoni ċara u soda flimkien ma' due care, mal-prinċipju ta' due care. F'rakkomandazzjoni tiegħi jiena din daħħal taqbilna fuqha fl-ewwel qari u dak li qed nerġa' fuq il-mejda. Issa forsi ngħid kentejn oħra qabel ma nagħlaq l-ewwel ngħid trid nisa' fuq il-komplementarità tal-due diligence u tal-approċ tal-proibizzjoni. Flimkien, dawn qed jalqu ċertu vojt il hemm fil-projbizzjoni fil-tassir u anke jżidu l-pressjoni fuq l-operaturi dan qed nagħtuhom inċentiv biex eh, japplikaw due diligence biex jiżguraw li l-injam li jkun qegħdin iġibu jkun legali aktar milli kemm ta' parsi qed jimxu mar-regoli. Il-fatt li kull operatur matul il-katina tal-provista Eh, wieħed jista' jibda każ kontrih jekk ikollu injam illegali fideh jew li jkun għaddihom qed tagħtihom aktar inċentiv biex jaraw li l-injam li qed qegħdu jkun wieħed legali. Allura il-leġislazzjoni qed nagħmlu aktar effettiva permezz ta' due diligence u l-proibizzjoni. Dawn it-tnejn diġà jeżistu fil-leġislazzjoni bħal pereżempju fid-direttiva tal-ħassil tal-flus u allura diġà hemm preċedenti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Issa fil-qosor ħan itkellem fuq il-leġizlazzjoni applikabli. Jina naħseb li huwa importanti li niftakru illi il-pjantazzjoni flek tajt l-Unjoni Ewropea għandha lan illi tara li kun hemm ġestjoni tal-foresti b'mod sostenibbli u li nindirizzaw l-injam li jiġi maqtuħ b'mod illegali U allura hekk l-Unjoni Ewropea jekk tieħu dawn l-azzjonijiet tkun qed timxi mal-azzjonijiet li daħlet għalihom u mal-impenji li daħlet għalihom f'dan ir-regolament tal-fleget biex nħarsu l-ambjent u nħarsu l-komunitajiet. Allura jiena nilqa l-approċ tal kummissjoni illi qed nibbażaw id-definizzjonijiet fuq il-ftejmi ta' sħubija li ġew negozjati fil-ftejm fleget. Imma m'hemmx referenza għal regoli tal-impjegi b'mod partikolari li għatta pajjiżi qegħdin negozjaw jew um, innegozjaw pjanijiet tazzjoni fleget ma' ehm, mal-Unjoni Ewropea. U dawn il-ftejmiet m'għandhomx iqeduhom f'għada zvantaġġuża meta mqabla ma' pajjiżi li m'għamlux dawn in-negozjati mal-Unjoni Ewropea. Ekk nkunu qed nippreġudikaw in-negozjati li huma għaddejjin u qed nofru kol dizinċentiv biex dak li jkun jidħol f'dan il-programm tal-flekti. Madan kollu jek nimxu tajab nistaw nejnu pajizi biex jimxu f'dawn il-programmi il tal-VPA. L-redan il-regolament għandu jizgura li pajjiżi ikollhom ikunu konformi mar-regoli li hemm f'dawn il-ftejmit li ġew negozjati b'mod partikolari dak li għandu x'aqsam mal-impjiegi. Issa fuq il-pieni huwa ċar u huwa importanti li nagħtu eh, gwida ċara lill istati membri. il konsil u l-Kummissjoni il-klim li użaw għallu li l-pieni għandhom ikunu proporzjonati u dispassivi mux, mux bizzejed dan biex nizguraw li ikunem hemm Allura nirreferi għal ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Aħna ħadna ispirazzjoni mill-kliem illi hemm fir-regolament fuq is-sajt illegali u li mhux regolat u li mhux rapportat. Ġifieri għandna preċedent illi jaħdem tajjeb. Meta l-organizzazzjonijiet illi imexxu u jaraw illi jiġi mħares dan il-proċess ta' due diligence u allura jiena qed ngħid fir-rapporti għaj illi dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jagħmlu monitoraċ fuq il-livell Ewropew aktar, mill-livell nazzjonali kif ikun hemm applikazzjoni uniformi u naqsu il-komplessitajiet li jkun hemm jekk ikun hemm organizzazzjoni qed jaħdmu f'aktar minn stat membru. Il-Kunsil daħħal żewġ elementi ġodda eżenzjonijiet għal prodotti riċiklati u eżenzjoni għal dawk li msejħa riski negliġibli fuq il-prodotti riċiklati naħseb li mhux ċar kif eh, unu infassal il-klim bħalissa eżattament x'qegħdin infissru b'dawn il-kelmiet illi mux qed referu eżattament għal kelma riċiklat imma qed iħallu l-interpretazzjoni miftuħa. Allura jien nagħmel suġġeriment illi iva naqbel mal-fatt illi prodotti riċiklati jridu jiġu b'modi differenti ma nix indaħlu kliem li jikkomprometti il regolament Ma naqbilx ma dak li daħħal il-Kunsill hemmhekk għax hemmhekk qed niftħu xaq kbir u l-istess każ japplika għal kunċett tar riski negliġibbli. Għal darbohra m'għandniex definizzjoni ċara u allura dan il-kunċett jista' jwassal għal interpretazzjonijiet differenti li jistgħu jimminaw eh, l-effettività tal-kunċett ta' due diligence fl-applikazzjoni tiegħu. Fl-aħħar net nitħanet nitkellem fuq il-kwissjoni tal-skemi ta' ċertifikazzjoni naf illi għatt organizzazzjonijiet kienu qed jagħmlu l-lobbying biex ikun hemm l-idea ta' eżenzjoni ta' injam illi jkun għadda minn skema ta' ċertifikazzjoni. Nixtieq ngħid illi eżenzjoni waħda li ta' għal kulħadd tkun perikoluża għax għal darbohra qed naraw li m'hemmx bizzejt kriterji Ewropej għal x'inhu eżattament li qed neżentaw wieħed jista' eh, jistaqsi għal fejn eh, prodotti ċertifikati m'għandhomx gawdu mill-istess ċi kondizjonijiet bħal eh, prodotti li per eżempju kollom licenzja jew ċertifikat tal flegget jew tal-sajtis. Ir-tweġiba i li dawn tiġew regolati mir regolamenti oħrajn tal-Komunità Ewropea. U dan mhux l-istess għal prodotti tal-injam, għax dawn m'hemm ebda regolamenti tal-Komunità Ewropea li applikaw għal-jom li regolawhom. U allura jekk ikun hemm din l-eżenzjoni li tapplika l kulħadd tkun qiegħda fil-fatt twassal biex da ma jaqgħu taħt ebda kontroll. Per eżempju, ebda azzjoni ma tista' tittieħed għal kumpaniji illi ikunu qegħdin idaħlu dawn il-prodotti. Anke jekk ikunu ċertifikati. Qed toħloq allura vojt fil-leġiżlazzjoni, allura naħseb il-pożizzjoni tal-Kunsill mhix soda biżejjed biex tara li ma jkunx hemm kummerċ illegali ta' dan l-injam. Il-rakomandazzjoni tiegħi billi daħħal ċertu elementi mill-ewwel qari qiegħda tiżgura illi l-Kunsill f'dan ir-regolament ikun jista' jilħaq il-mira, il-miri tiegħu u għalhekk nixtieq eh, irressaqhomkom eh, biex tagħtu l-approvazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna għal din il-preżentazzjoni sħiħa li tajtna ta' din it-tema illi mill der mm, ħanżommu l-pozizjoni li jinti edha ti prezenta naddu għal kollegi differenti li jixtiqu jitkelmu, jekk joġobkom zommu ma' 3 minuti bew wieħed u ieħor għax għandna ħafna xogħol illum wara l-ofsinnar. Ħanibda bis-sur Arsenis. So, it's a legislation that... Hija leġislazzjoni li aħna nitkellmu fuq hawn niddiskutu l-obbligu tal-operaturi u anki l-injam fuq is-suq, prodotti tal-injam ukoll fis-suq, però kulħadd qed jaħseb eh, dwar it-tibdil tal-klima. Meta naraw il-falliment f'Copenhagen, naħseb li aħna rridu niġbru l-isforzi tagħna kollha flimkien u nimxu peffa wkoll. Kemm fin negozjati internazzjonali, però anke fil-waqt waqt il fuq il-frontieri biex najdu hekk, il frontieri nazzjonali, anke meta jkun hemm pereżempju il-kontrabandu ta' njem illegali, anki d-deforestazzjoni dan il-tuħ ta' foresti hija tot tal-20% bħal per eżempju nistaw najdu il-Brazil u l-Indonizja u ma l ewwel żewġ pajjiżi li qed jħolqu ħafna tneġġis. 30% tal- kommissjoni ħarġet, 30% tal-kommissjoni għalet li il-tuħ ta' siġar fl-Indonezja u l-Brazil huma illegali u l-istimi juru li hemm iktar minn 80% eh, ta' tuħ illegali f'dawn il-pajjiżi. Għanna l-Kongo li qed għandu aktar emissjonijiet mill-Belġju u mill-Finlandja u pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. U meta qed jitratta deforestazzjoni, dinja mod ta' effettiv anki kif wieħed inaqqas l-emissjonijiet ta' l-effett ta' gassi tal effett serra. Per nistgħu ngħidu li l-Kunsill injora l-ewwel qariq tagħna. Minn 98 emenda tagħna tnej biss għaddew. Ġifri minn 98 emenda tnej biss għaddew. U għalhekk dawn tejbu kemm xejn id-definizzjoni ta' legalità fil-proposta tal-Kunsill, però għatem ħafna problemi dak li għandu x'jaqsam ma l-idea ta' riskju negligibli fejġ fri hemm djufijiet fl-opinjoni tiegħi. U għet inkomplu kol konna nuqqas ta' proibizjoni u affarijiet oħra, jina tkellimt ukoll ma' ħafna stati membri u u mandom din il-biża li l-proibizjoni tfisser li twassal għal spejjeż kbar għal gvernijiet tagħhom stess. U jina rrit evalwazzjonijiet, pero ħafna pajjiżi mandomx dawn it-tali evalwazzjonijiet li natlat. L-evalwazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara ħafna hija 116 miljun euro għal 27 stat membru. U jekk għandna nqaqblu nipparagunaw l-evalwazzjoni ta' dak li aħna rridu nħallsu għal deforestazzjoni mħaffa bil-flus ta' deforestazzjoni li aħna xħitna hemmhekk, allura ikkolli ngħid li dan huwa prezz verament baxx inħallsu. U nixtieq ntemm bżewġ kwistjonijiet fuq il-proposta ta' Caroline din sera zgurament fi direzzjoni tajba u nixtieq ngħid li jkun hemm rabta aħjar bejn il-proibizzjoni u sistemi ġudizzjali anzi dual vigilance eh, sistemi ta' dual vigilance kif inhu mistqarrawnek u nixtieq nirriflettu aħjar biex ikon aktar komplementarjetà ta' leġislazzjoni. Speċjalment fil-fletched. Din hija kwistjoni ta' partiċipazzjoni, hemm negozjati li għaddejjin u anke l-Kummissjoni għandha esperti li jista' jkunu ta' valur u jist nistgħu nieħdu ħafna elementi minnhom. Merci. Grazzi ħafna. Jean-Jacques Vrondi. Grazzi tassew, sur Signor President, meta il-Kommissjoni fl-2008 dit taħdem bil-proposti li waslu għal dan ir-regolament rigward il-kwistjoni ta' tuħ ta' njam illegali, eh, dan nistaw ngħidu għadu iż żieda U iż-żieda komplit minn dak iż-żmien l Fil-fatem pej easy fejn il-tuħ illegali iwasal l-aktar inja mill-linja maqtuħ b'mod legali. Issa sabiex nġildu dan il-qtuħ illegali, 15 ilu l-FAO ħarġet b'rapport ġdid fuq il-mod ta' kif numa l-foresti madwar id-dinja. U għal-kem, mod totali, il xejra kienet eh, sejra l-isfel l-FAO ta' informazzjoni pjuttost sorprendenti u allarmanti fejn qed issir dan iqtuħ illegali u kemm eh, min jam involut. Meta aħna fittixna il-proposti inizjali u rajna l-konklużjoni tal-Komissjoni rajna li kien hemm bżonn għażla jew bejn proibizzjoni jew inkella dik li nsejħula sistema ta' due diligence. Il-Komissjoni f'dak iż-żmien għażlet li tieħu sistema ta' due diligence aktar milli jkun hemm proibizzjoni u bħala rapporter Sinjura Lukas qalet li dawn iż-żewġ sistemi jistgħu jintraptu fl-imkien kemm proibizzjoni kif ukoll sistema ta' due diligence. U kif qalet tajjeb istess hemm numru ta' oqsma, numru ta' postijiet fejn dan qed iseħħ fl-Ewropa u l-mistoqsijiet jgħid il-Kummissjoni din. Intom għadkom tal-opinjoni li dawn iż-żewġ sistemi ma jistgħux jgħixu jitfit fl-imkien? Jiena nista' ngħid u kważi konvint li il persuni fis soċjetà ċivili jixtuq jaraw aktar trasparenza u sistemi ta' due diligence jistgħu jidħlu fis-seħħ. Intom tistgħu taraw dan bil-partijiet il-kbar, speċjalment meta jitkellmu fuq il-leġiżlazzjoni huma jgħidu li l-projbizzjoni u due diligence mhix eh, xi ħaġa ta' barra minn din hija xi ħaġa li diġà tinsab fil-prattika. Fil-fatt nista' ngħid id-dejn mhix qed toħloq problema, Pero għam il-problema tal-pis amministrattiv, speċjalment tal-intrapriżi Zaru Medi. U il-rappreżentanti tal-Kummissjoni biex insaqsijom, xini, kemmi kemmi serja din il-problema l-intrapriżi zaru Medi staw jihqu il-rekwiziti kolla sabiex jiprovdu l administrazzjoni kollha li tintalab minnaħa tagħhom jew inkella hawnhekk li l-in għal dawn l-importaturi żgħar tal-injam jew inkella l-operaturi tal-injam. L-għażla tiegħi i għal dik is-sistema li taħdem tajf fil-prattika, però fejn il-burokrazija tibqa' eh, baxxa. Għalhekk fl-ħarnet, Signor President, bħala Parlament, naħseb li rridu nażlu linja b'saħħitha. Il-problema hija pjuttost waħda kbira u għandna deforestazzjoni, deforestazzjoni mhix biss kwistjoni ta' siġar, għandna implikazzjonijiet klimatiċi kif qal is-sur Artemis. Kemm fil-biodiversità u ħafna stati membri għandhom ħafna raġunijiet xi jagħtu f'dak li għandu x'jaqsam ma' biodiversità u anki f'dak li għandu jaqsam ma' tuħta emissjonijiet Mistax nifem għalfejn il-Parlament dan is-sens għandna pożizzjoni tan dajfa. Issa l-aħbar tajba li aħna qegħdin nisimgħu li fil-Kunsill hemm eh, tħassib serju rigward xinima is-sistemi, l-aħjar sistemi, pero għanna bżon daqxie xorta wahda għajnuna. U il-parlament għamek għandhom jiprovdu dik il- eh, ċaqli għazejda li neqnija neċessari sabiex nmexxu l-affarijiet. Issa s-sur Gilin Gilin. Grazzi tassew, grazzi tassew li rapporter għal dan il-rapport li jina sibt tant interessanti, li jina fil-fat konċedu rapporter fuqu u nistanejt li nista nati appoċ għas sistema ta' due diligence ħiħa b'livell aktar bax ta' ħarsien forsi. Aħna fil-fat għanna rekord twil pala parlament li naffaċċaw naffaċċaw situazzjonijiet pruttost ibsin, speċjalment meta jkun hemm ċertu noqqasijiet lew lakuni. Jina dor dan ir-rapport u jina nista' ngħid li tħassib kif eh, tħasbu persuni oħra li kienu involuti f'dan din il-kwistjoni kienet fuq l-intrapriżi żaru medji. Kif l-intrapriżi żaru medji ser ikunu kapaċi li jżommu ma' dawn ir-regolamenti kollha mingħajr ma jkollhom ħafna aktar spejjeż u jiena smajt minn kumpaniji kbar li huma wkoll għandhom spejjeż. Jiena meta saqsejthom xumma l-isfidi, però jiena smajt silenzju kbir għaliex ma insema xejn rigward dawn il piz zejjet, iġifieri minix konvinta li għal negozju tajjeb li kolok sistema ħarira dejjem taħdem, però jiena tkellimt ma' ħafna negozji oħra li informazzjoni tajba li tista' tinġabar meta jkun hemm sistema ta' due diligence anke fuq livell makro, l-informazzjoni u l-ħarsin fuq il-livell makro eh, ikun jista' jiġi utilizzat u wieħed jara l-benefiċċju tiegħu. Għalhekk nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi għal dan għal dan ir-rapport. Beaucoup, Monsieur Florence. Grazzi tassew, Karl Heinz Florence. Grazzi tassew, jina minix il-persuna tal-IPP għawnek, pero il-Sur Werner huwa il-persuna il-ġusta, pero jina għawnek ħanitħol fin-nofs. Nishti inkompli nitkellem fuq ċertu punti dwar toħta linja legali. U għawnek aħna rridu namdakullu l li nistaw sabiex innaqsu l-effetti korroħ li joħloq il-qtuħ tal-njam illegali. Il-mistoqsija prinċipali tiegħi din. Aħna ser niksbu inqas injam illegali fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna ħanexbu dan ir-regolament u din hija mistoqsija prinċipali għalija. Jidirli li il-bażi prinċipali hi l-kuxjenza tal-istati membri ġifiri li ma jippermettux, ma jħallux li injam illegali jidħol fil-pajjiż tagħhom jiġi importat u jien naħseb il-ħatja prinċipali huma dawk huma awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli li m'għandhomx l-ammonti ta' l-ammont ta' kuxjenza u ma jaslux eh, ma, ma jamlux ħarsin biżejt u nuqqas ta' dan il-ħarsin hemmhekk ikonna sistema ta' tikkitjar jew inkella Eh, naraw l-identifikaw l-intraċċaw minn fejġeja minn fejġej l-injam. Rridu naraw kif l-affarijiet jaħdmu fid-dinja reali. Wieħed jista' forsi iwaħal ċertifikator ta' oriġini jew jagħmel marka biex ngħidu mill-fejġej dan l-injam. Jekk għandix pereżempju prodott tal-injam jew inkella biċċa njama ta' materja prima ġifiri. Għalek jena nasab li dan ħajkun pero xorta, e, xorta situazzjoni diffiċli biex naraw kif dan kollu serħden fil-prattika, fil-ħajja reali. Dina biċa leġizlazzjoni li ser permetti biex il-foresti jikbru. Pero jena naħseb li tkun diffiċli, ser tkun diffiċli biex wieħed jidentifika u jintraċċa il-prodott oriġinali anke jara l-injam minn fejġej l-oriġini tiegħu, irid ikollna sistema ta' ċertifikazzjoni li tejna hawnhekk U għalhekk għandi anki diffikultà biex nara kif eh, ser tkun eh, ser kif jkunu rezultati u l-effetti fuq il-livell makro. Għanna nżidu wkoll pressjoni fuq l-istati membri u forsi dan u xogħol għal-Kummissjoni għal huma l-gardjani ta' trattati u għalhekk ridu iżommu l-istati membri eh, marbuta ma' dak li kienu wedu xie jippermettu li jkunu eh, jinjuraw il-fatti, irridu jaraw u kol il-Kommissjoni tara xet njamlu l-Istati membri u li ma jifallux. Um, 8 u design eh, amenda ta' b'intenzjoni tajbin, pero dawn mux kollan tlaqaw aħna maħniċ infallibli u ma nistawx nidu l-Kunsil għanjorant, pero diki situazzjoni bħalissa u ma wkoll din jirrealizzaw li ma tistax titraċċa kull injama sa milli ma foresta ġiet. U għalek naħseb li sissa il-Kunsil għadhom ma laqgħux aktar mill-emendi tagħna mit 190 emendi tagħna. U għalek jidir li li lan u prinċipali huwa wieħed tajjeb, pero il-monitoraġġ għandu jibda mill-bidu meta dan l-injam jidħol fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-injam għandu kollu jkun immarkat u jien naħseb li s-sistema ta' due diligence hija l-aħjar approċ. Però din ovvjament tottu koll l administrazzjoni ta' dwana fuq il-frontier u l-gvernijiet tagħhom. Grazzi ta' Sur Florence, Chris Davis. Grazzi ta' Sur President. Jekku l-konservativ eh, Ingliż jitkellem bl-istess sens tajja li s-sinjura Gerling tkellmet illum, jiena nħossni imħaseb mill eh, mħasseb fuq l-elezzjoni ġenerali li stfaslu l-lum. Għal-pija tagħna naħsbu li hawnhekk għandna il rappresentant tal-Partit Konservattiv hawnhekk, però nir ingrazzja u anki lil Caroline Lucas dan huwa parlament ġdid, però jidher li aħna din niddiskutu l-istess kwistjoni Eh, kif konna din namlu fil-mandat ta' qabel, fejn mo partikolari konna tinħarsu lejn il-proposti u li kellna u d-dina u bdejna naraw kif ħansaxħuhom. Pero kienem ħafna resistenza u kol. Kienem ħafna nis minna tal-Komissjoni kienu din jgħidu li aħna ma nistawx nimponu tip ta' restrizzjoniet legali, pero ħafna minn dawn il-ostakli tneħħew. Hemm ħafna aktar ħsibijiet ġenerali u liberali u naħseb li l-Kunsill qablu maħna f'ċertu punti, dak li ħna nafu li ħafna ċittadini minn tagħna jħossu li mu jixxira li aħna qegħdin nippermettu l-importazzjoni ta' injam illegali, injam li ħna nafu li ġejjin minn sorsi illegali li il-konsumaturi qegħdin jibnu, eh, qegħdin jixtru injam illegali li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin ikissru l-ekosistema tagħna Il-proposti li semmew jider li huma tajbin, pero ma wis qegħdin xu bil-mod u mhux qed ikopru affarijiet bizzejiet pa' territorju globali. Dan dawn il-proposti għandhom jiġu approvati, però għandna bżonn xi tip ta' mekkaniżmu supplementari. Hemm ħafna punti da' dettalji għandhom jiġu indirizzati wkoll, però il-politika prinċipali ili permessa rapporter, permessa tal-parlament, għana ressaqna tip ta' amendi, numru ta' amendi biex immessu l-agenda l-qudiem. Il-Konsil il-Konsil per qed jirreżistihom. Għalhekk issa rridu nħaffu, nafsu, nitfa'w pressjoni. U sabiex bekk aħna ikollna pożizzjoni ta' negozjati b'saħħitha. Ovvjament irridu nħuq xi tip ta' kompromess, kull tip ta' kwistjoni tiġi indirizzata, però f'dan l-istadju jekk aħna ma mexxux ruħna f'pożizzjoni fejn aħna nistgħu neżerċitaw il-setatat ta' koġġeżizzjoni tagħna, ir-riżultat ser jkun diżappuntanti ħafna. Allura ejja nimxu u morru b'ambizzjoni u nilħu xi ħaġa fl-aħħar mill-ġurnata. Eh, Grazzi tassew. Is-sur Van der Lensen jekk joġbok. Tista' żomm il-kummenti tiegħek fil-qosor kjoġ. Għandna ġenda eh, li fi ħafna affarijiet illum jekk maħniex ħanqasru ġifieri mhux ħajr nexxilna nlaħqu. Grazzi ħafna, Sinjura. Fortunatament, eh, Sinjura Gerling mhix waħedha fil-grupp u edin jaħdmu biex ikonna ambjent aħjar fl-Europa. Nixtieq li ringrazzja l-Sinjura Lukas għal-rapport tagħha li huwa eċċellenti. Nafu illi l-tuħ illegali għandu impatt maġġur, speċjalment minħabba l-biodiversità li hemm impatt fuqha permezz ta' dan il-tuħ illegali, imma wkoll anke lat ekonomiku Hemm kumpaniji illi jagħmlu dan il-tuħ illegali u jimminaw dawk il qegħdin jaħdmu b'mod legali. Naħseb illi għandna inżommu ma' din il-pożizzjoni ibsa li aħna ħadna Imma sfortunatament ma tantx taqbel mal-pożizzjoni tal-Kunsill għalhekk l-isfida li għandna qudiemna hija akbar. Irridu nassikuraw illi il-Kunsill il kunsill huwa konxu tal-pożizzjonijiet differenti illi hemm fl-istati membri infushom irridu nħarsu lej il-projbizzjoni, il-projbizzjoni tal-tuħ illegali u anka il-xiri ta' dan il-linjam illegali, anka l-Istati Uniti għamlu l-istess ħaġa, irrid ikun approċ li huwa strett biex bekk inwaqfu darba għal dejjem il-tuħ illegali tal-linjam. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Peter Liza. Grazzi ħafna. Meta kont nipprepara din l-aġenda jiena rajt ħafna dokumenti minn uh, korpi oħra differenti anke mill-istati membri differenti u dak li xtaqt ngħid huwa illi aktar ma bdejt naqra aktar bdejt nirrabja. naħseb konna għadin inħarsu lejn din il-problema minn perspettiva waħda meta jina rajt il-kommenti ta' organizzazzjonijiet ambientali ħassejt li daw ma kienux għadin inħarsu lejn il-kommenti tal-propietarji tal-foresterija żgħar. Jina snejdilkom li mill-esperjenza tiegħi tar-reġjun tiegħi fin-naħa tal-Ġermanja tal-Punent aħna għanna problema illi ħafna inja ma jistax jinħasat, ma jistax jinqata aħna qegħdin nippruvaw innaqsu dipendenza tagħna fuq il gassu u żejt imma nistgħu ngħinu eh, f'dan jekk nippermettu li l-proprjetarji ta' foresti żgħar li jaħsdu l-injam tagħhom. Aħna rridu noqdu attenti li ma nkunux kontraproduttivi f'ħafna oqsma fl-Unjoni Ewropea anka fir-reġjun tiegħi. Aħna bżonn li fatt naqtaw aktar injam. Imma jekk eh, wieħed jaqra l-kummenti mill-gvernijiet u mill-anka proprjetarji tal-foresti huma wkoll għandhom kummenti naqra perspettiva maluqa. Naħseb li il-problema hija il m'għandniex perspettiva wiesa. Naħseb li dak li qalet Caroline Lucas kien korret, Għandna problema veru bil-ħsat illegali u l-Ewropa għandha responsabilta u ma eh, fil-fatt ma zammiċ din ir ma din ir-responsabilità eh, sowa eh, fil-parlament Ewropew smajna illi hemm bżonn illi rridu, anzi hemm bżonn illi nħarsu lejn din il-problema b'mod holistiku aktar, b'mod iktar mm, miftuħ biex insibu soluzzjonijiet, niġġieldu kontra il-ħsat illegali b'mod aħjar milli minna sissa. Imma fl-istess ħin irridu nkunu kawti biex dawk il-persuni illi fiħdan l-Ewropa qegħdin iġġestjonaw tajjeb il-foresti tagħhom ma jkunu ma jkollhomx pis aktar eh, żejjed eh, xi ġorru. Kien hemm insemma il-penali u kellu raġuna, però jrid ikollna wkoll flessibilità fir-rigward ta' kumpaniji żgħar. E, e, dawn il-kumpaniji żgħar li mhux qegħdin fil-fatt jaqtaw injam b'mod illegali. Grazzi ħafna. Il-kellem li jmiss issa? Grazzi, Signor President. Jina ma konċ uh, għawek fl-ħar parlament meta din il-bicċa leġizlazzjoni kienet diskussa, pero hemm xi affarijiet uh, illi uh, jitlu f'moħħi u l-ewwel waħda minn dawn hija illi aħna qegħdin nippruvaw insolvu problema illi ħoloq xi ħadd ieħor U aħna parti mis-soluzzjoni, maħna maħniex soluzzjoni kompleta. U naħseb li wazbal li jekk aħna niprovaw li aħna niprovaw nkunu aħna il-soluzzjoni minħabba li aħna aħna parti żgħira mill-suq globali. Jiena nibża li qed niprovaw nofru soluzzjoni ta' mija fil-mija meta hawnhekk għandna Problema li għed sama fi 80% u 20%. 80% eh, tal-problema tista tissolva permezz ta' 20% tal-ispejjes. U għawnek għetni nirreferi jina għal kumpaniji zar u medji Eh, li ma jkunux qed ipoġġu il-prodott tal-ewwel darba imma jkunu qegħdin fil-katina ta' forniment. Ma nistax nimmaġnejna negozji żgħar jippruvaw eh, ikunu responsabbli eh, jimxu ma' regolament mingħajr ma jsofru dawn l-ispejjeż kbar biex jagħmlu dan. U dawn l-ispejjeż edin emmek eh, minajr ma għandhom il-burden of proof. Aħna irridu nurruwom illi hija loġika għalihom, aħna irridu nurru għal-prova li hija loġika illi ħalsu għal aktar regolamentazzjoni. Mux fuq il- eh, eh, fuq il-tpoġġija fuq is-suq tal-bidu imma E, eh, fir ta' negozji li kunu edin eh, jixxu linjam minn eh, kumpaniji oħra. Irrid ikonna fiduċja għall-inqas fiduċja minima u din titinħoloq mill-gvernijiet u permezz ta' użu tajjeb ta' leġiżlazzjoni għax jekk aħna ma nistawx inwaqfu il-ħsat il-tuħ illegali tal-injam u mill daw jitħlu fis-suq għalfejn għana niprovaw inwaqfu għadin billi nattakkaw il-dawn il-kumpaniji zar li jkunu għadin jaħdmu b'mod legali li xtraw b'mod eh, legali prodotti tal-injam minant kumpaniji oħrajn. Għalek jina nifem il-pozizjoni ta' negozjati imma aħna irid ikollna pożizzjoni aħjar biex innegozjaw. Irridu nkunu loġi, irridu nżaw il-loġika fil-leġiżlazzjoni tagħna biex nkunu ġusti mal-kumpaniji eh, żgħar. Grazzi. Grazzi, baqalna erba interventi jekk joġobkom taqbżux żewġ minuti f'kull intervent jekk tistgħu. Michel Rivesi issa. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena, pretament xtaqt Nitkellem fuq situazzjoni fejn ħankunu direttament Uddimna din il-problema fil-kas tal Madagaskar, per eżempju, tafu li il-gvern mux ehm, rekonoxut, għax kienem kolb ta' stat, memx fondi mill-Unjoni Ewropea u l-IMF, xet jemel dan il-gvern illegali, dan jgħat issa għacċat il-Partit Nazjonali kolla u għet għacċat l-injan kollu prezzjuż U għawnek għaw zewċ responsabiltajiet l-ewwel l-esportaturi kollha ġifieri l-intrapriżi Ewropej illi jitrasportaw dan l-injam fil-pajjiżi Ewropew kif ukoll fil-pajjiżi Azjatiċi. Kif aħna nistgħu nistanzjonaw dawn in-nies għax dawn qed jieħdu sem fil-kummerċ illegali ta' dan l-injam. U t-tieni ħaġa hija r-responsabilità tal-pajjiżi Ewropej Jena jidir li jek aħna nixtiequ nġildu kontraktuħ illegali ridu tassew in edu sanzjoni sanzjonijiet finanzjarji diswasivi l-ewwel fil-rigward tal-esportatur hawnhekk qed nolqu l-qofol tal-problema tal-dawn eh, l-intrapriżi l-kbar u tal smis u anke hemm ukoll ir-responsabilità tal-Istati eh, Ewropej. Grazzi ħafna tal itkellim ċaru zamiet fil-qosor, is-Sinjura Grastetissa. issa. Grazie ħafna, Signora President, għan prova naġġel jena U ċert li rrit ikonna miżuri ambizjużi biex niġidu kontra l-istruttar illegali tal-foresti mirdu nżommu kol il-ġejjini tal-materjal tal-injam. Bżon li kun eh, obligi permess ta' mezzi li kunu proporzjoni fuq livell tar riski u importanti li nuru determinazzjoni soda biex niggarantixxu l-ugwaljanza f'dak il-ċaqsam ma' ċertifikati maħruġa minn partijiet terzi indipendenti u li nikkonċertraw l-ewwel net fuq l-injam li ġej minn oriġni Eh, illegali riskjuża għadna kħedkellemna fuq din il-ħieġa. Rrid ngħid li jiena kontra l-emenda 70 ta' rapporter li qed tgħid li għanna daħlu l-editaturi fil-regolament, għettajt li dawn eh, rridu juru eh, diligenza biex eh, fil-ċertifikati li huma jistampaw kunu jafu mnejn ġejjin, imma huwa diffiċli wieħed eh, ikejjel il-fibra tal-injam. Huwa diffiċli wieħed ikejjel din il-ħaġa li wieħed ikun jista' jiċċertifika l-oriġini għax eh, l-injam li jintuża għal-karti huwa diffiċli wieħed ikun jaf eżattament minn ġej, huwa diffiċli wieħed ikollu traċċabilità. U allura fil-fema tiegħi m'għandniex indahlu l-edituri hawnhekk, rridu nikkonċentraw fuq il-miżuri ta' t-ejjit suq nipprivileġġjaw soluzzjoni tikkonsisti li nikkonċentraw fuq l-isforzi tal-operaturi tas-setat pubbliċi fuq il-ħoloq li huma aktar rip il-tuħ tal-injam. Ġifiri dawk illi jgħedu dawn il-prodotti fis-swi. Allura hemm bżonn li jkun hemm kontrolli li jkunu armonizzati. Mhux ħalli tħol aktar fid-detal biex inżomm fil-qosor. Grazzi ħafna eh, tal-li fim dan il-punt, però eh, ekridu ridu nimxu l-lum wara l-ofsinara xanna ħafna affarijiet. Richard Siper u Signora Grosset jek joġobatit fil-mikrofonu. Frau Presidentin, uh, äh, ich... Grazie ħafna. Jiena marriċ eh, nirrita li s-sinjura Lucas imma ħana bżon leġislazzjoni pragmatika hawnhekk għax qed nitkellmu dwar ħafna kumpaniji, anka dawk ħafna li qed jużaw injam eh, illegali u hemm oħrajn qed jippromuovu l-użu tal-injam huwa fil-fatt materjal sostenibbli. Ukoll irridu nipromuovu dan il-materjal minajr ma nimponu uh, pisa kbir fuq il-kumpaniji. Pero l-istati membri iridu josservaw leġislazzjoni eżistenti u biex jamlu kontrolli fil-konfini tagħhom. Iridu jinvestigaw xi kun diħel f'pajjiżhom. Diffiċli biex wieħed joqgħod jara l-katina kollha ma jistax wieħed eh, jagħmel monitoraġġ tal-injam f'kull stadju laqas ma jibbenifika dan lil konsumatur laqas lil industrija. Naħseb illi eh, dan joħloq eh, zvantaġġ kbir għal din il-materja prima u din xi ħaġa li aħna ma nixtiequx illi seħħa għalhekk il-kontroll irid isir fuq il-frontieri u mbagħad il-leġiżlazzjoni eżistenti tittiġi osservata. jekk aħna ħan espanduha din ma' leġislazzjoni soċjali u tax-xogħol f'pajjiżi oħra qed immorru wisq lilin u ħamorru kontra dak li nixtiequ niksbu. Irridu nkunu pragmatiċi. Kemm jista' jkun? U insejħu lill-istati membri biex e, jerfaw il-responsabiltajiet tagħhom għax wara kollox aħna nixtiequ li jiġi promoss dan il-materjal bħala materjal anka fl-użu tal-bini. Grazzi ħafna hemm xi ħaġa ċertawa li ħadd minna ma jixtieq li jkun hemm tuħ illegali, speċjalment fir-rigward tal-foresti tal tropikali. Hemm ħafna produtturi tal-injam Ewropej u e, li għalihom ħajjinħolo e, ħafna burokrazija mingħajr valur miżjud. Naħseb illi il-linjam prodott fl-Europa mhuwiex il-problema għax ma jsirx uh, toħ illegali jekk uh, persuni jixtiequ jaqtaw il-foresta tagħhom hawnhekk ma titħolx il-kustjoni ta' toħ illegali eh, billi uh, jirreklamaw, eh, anzi l-injam taħħom qed inaqsu minn eh, l-użu tal-injam illegali. Għalek, il-sistema kif tista' tkun kost eh, effettiva, irridu nikkonċentraw fuq dawk il-pajjiżi u dawk l-ispeċi tal-injam li għandhom ħafna riskju li jkunu maqtuwejn b'mod illegali. Għalek dawar ikollhom sistema speċjali differenti il-riskju imnaqqas e, hija sistema, sistema ta' riskju imnaqqas hija waħda aktar adattata. Imma naħseb li għal-prodotti tal-injam tal-Ewropej e, aħna qed inżidu biss il-pis amministrattiv. L-injam ġej minn pajjiżi terzi għandu jkun għandu jkollu dokumenti kompleti irġu konna xaħġa pragmatika li hija faċli li nużawa u li ma, li ma toħloqx ħsara għal produtturi Ewropej, is-Sinjura Rosbach. Fil-qosor kemm jista' jkun tgħid il-President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, jina xtaqt fil-qosor nitkellem fuq l-tuħ illegali tal-injam Imma il-mod ukoll ta' kif dan il-qtuħ illegali jisir. fl-Europa, ma ma jinżamx fl-Europa, jintbat fiċ-ċina, ma nebda possibilta biex naraw kem, jammont, kem tamonta din l-esportazzjoni lejn iċ-ċina. U li jimbat jinbatu f'pajjiżi oħrajn ukoll. Il-percentaċ tas siġar illi tqaċċtu. Manna ebda indikazzjoni u kontroll fuqhom. Però l-ammont qiegħed kull ma' żmien jiżdied, hemm bżonn allura l-Kummissjoni ssib mezzi biex tagħmel ftehmiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi l barra mill-Ewropa illi jesportaw u jimportaw injam maqtuħ illegalment sabiex ma jkunx hemm biss aħna li qegħdin naħdmu biex noħorġu b'regoli preċiżi u li jiswew il-flus. Naħseb għandna proposta tajba ma għadha mhix biżejjed din biex tenna fuq livell dinji. E, Grazzi ħafna ngħaddu issa l-Kummissjoni is-Sur John Basil issa. Thank you. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni għanda l-istess tħassib tal-Parlament dwar dan il-tuħ illegali tal-injam. Aħna ilna naħdmu fuq dan il- pjan ta' flekt anka eh, l-ftejemiet bilaterali imma għanna bżon supplementaw din il-baktar leġizlazzjoni, anzi. U minħabba fil-ħin ħan referi għal mistoqsijiet li staqsejtuna. B'mod partikolari minn Sur Herbranden dwar l-implikazzjoni tal-ispejjeż għal eh, negozji żgħar ta' din il- ta' din il-proibizzjoni u jekk jistawx eh, dawn jiġu kombinati ġifiri diligenza dovuta ma l-approċ ta' proibizzjoni. Il-Komissjoni konsidratu dan imma ħarġed b'approċ differenti ġifiri din ta' diligenza dovuta biex naqsu il-riskju ta' dan il-linjam illegali fil-katina tal-forniment. U għal numru ta' raġuni, wieħed minnhom huwa li konna ċertezza legali għall operaturi biex ikunu jafu xandom jagħmlu. Raġuni oħra kienet għal eh, waħda prattika biex nuru eh, jekk biċċan jagħmel l-Indonizja eżempju ġiet maħsuda b'mod illegali jew le din hija sfida però għalhekk aħna favur ta' leġiżlazzjoni li tista' tiġi implementata b'mod effettiva. Fir rigward ta' impatt fuq il-negozji żgħar ħafna jiddependi fuq jekk din il-proibizzjoni se tkun ma mm, se jkun hemm ukoll obligi oħra magħha fil-katina. Jekk ħatkun marbuta miss biss ma low ma, ma meta jitpoġġa l-injam fil-bidu kif qiegħed kif edha bħalissa l-operatur jkun qed ipoġġi l-injam huwa fuq uh, fuq is-suq jew kumpanija E, u tkun qed poġġija fuq is-suq viċin lejjun u jkollha l-informazzjoni rilevanti ma din jekk tiġi marbuta ma' obbligazzjoni għall informazzjoni anka iktar e, li lin fil-katina lura ovvjament ħajkun hemm kumpaniji oħra li ħajjiġu e, affettwati u l-ispejjeż ukoll ovvjament marbuta magħhom. Dwar kwistjonijiet oħra? Aħna naqblu mal-pożizzjoni ta' Caroline Lucas dwar iċ-ċertifikazzjoni li wieħed irti isa din ma rridux ikun hemm eżenzjonijiet eh, bla doċ. Irrid ikonna eh, leġiżlazzjoni li tista' tiġi implementata ġirri meta nħarsu lej l-ambitu rridu naraw illi dini għaxa ħaġa li l-operaturi jistaw ipoġġu fil-prattika, mux edamek bis bħala xi ispirazzjoni. Dwar il-reġim ta' arfin, ġifiri ta' organizzazzjoni ta' monitoraċ, aħna qbilna mal pożizzjoni tal-Kunsill li dawn l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ li operaw fl-Istati membri jistaw jarfu huma dawn it-tip ta' organizzazzjoni ta' xuma jistaw jifmu il-liġi domestika b'mod aħjar. Bilna li dawn l-organizzazzjoni li joperaw fiktar minn eh, stat membru jħed għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Kommissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazie ħafna nitlob l rapporter tagħna sabiex eh, terġa' titkellem biex talqatin id-diskussjoni fil-waqt li nirringrazzja l-kwalità tal-ħidma tagħha Sinjura Lukas. Thank you very much. Grazie ħafna. Grazie ħafna lil dawk kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu. Xtaqt ngħaddi xi rimarki eh, kien hemm insemma li l-injam huwa tajjeb u huwa veru dak li huwa prodott b'mod legali u sostenibli huwa xi ħaġa li hija tajba u aħna na però nagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa illegali u dak li mhuwiex eh, u dak li huwa legali hemm iva tuħ illegali anka fl-Unjoni Ewropea li mhix problema biss ta' pajjiżi terzi, ġifieri hemm xi ħaġa din hija xi ħaġa li nqisuha wkoll fl-Unjoni Ewropea baċi kommenti għal kommissjoni. Ħafna personi għal-inqas ħames membri tal-Kunsil jaqblu illi l-approċ ta' diligenza dovuta waħdu se jgarantixxi illi ma jkunx hemm aktar tuq tanja mill-legali fil-katina ta' forniment. U għalhekk huwa tajjeb illi Eh, ma jkonniex biss din marbuta mal-prodotti li jkunu tpoġġow għall-ewwel darba. Il-Komissjoni semmit eh, il-liġi applikabli nix inkun ċara li l-qed nitkellmu dwar huwa l-infurzar ta' liġijiet illi huma fl-operat fil-pajjiżi fejn qed jiġi maqtuħ linja maħniex qed nitkellmu dwar l-imponiment ta' xi direttiva tal-xogħol pereżempju fl-Indonezja qed nitkellmu dwar leġiżlazzjoni li hemm fil-pajjiż terz u li dawn ikunu aċċettaw f'pajjiżhom mhi xi ħaġa eh, irraġonevoli din, aħna mux edin l-importanti huwa li mux nitolbu inqas hawnhekk milli hemm fil-ftejim flagged tea Eh, dawk inkella persu eh, eh, hemm persuni li ħajjippruvaw inaqsu mill-leġiżlazzjoni li għandhom marbuta sadwar l-SMEs nixti illi tħarsu mill-qrib eh, ta' xem miktub fil-rapport, mux xtaħsbu li jen fil-rapport, għax ħafna mill u huma biss obligi li għandhom eh, xaqsmu mal-ħarsin, fil mux nitkelmu dwar diligenza dovusa tsiħa, eh, Aħna tġaqbilna illi l-importanti huwa li meta jitpoġġa l-ewwel darba il-prodott Hawnhekk qed nitkellmu aħna dwar il-ħarsien due care li wieħed ikun jaf minn fejn ġab il-prodott u fejn se jbijaw. Mhumiex xi obbligi ibsin, infatti ħafna operaturi tiġa qegħdin jagħmluha din il-ħaġa għalhekk irdu nkunu ċari illi din mhix xi ħaġa tqila, anzi xi ħaġa straightforward illi ħafna kumpaniji fl-Unjoni Ewropea tiġa jagħmluha u jiksbuha din il-ħaġa. Kenna seminar l-lum waqt il-ħin tal-ikel dwar konsortium tal- um, tal-injam bħal Carrefour u Kea. ma eh, għanna num ta' kompaniji illi għandhom għandhom approċ progressiv aktar mill-Kunsillu l-Kommissjoni dwar dawn iż-żewġ eh, approċċi marbutin fl-umkien. Jekk dan l-approċ ġviri il-proibizjoni, per eżempju, kiku kienet daqseg kibsa kiku l-Republikani kienu jivvotaw favura, e, e, huma fil-fatt ġa votaw favura fil-att ta' Lacey, Lacey Act. Iġifiri aħna ma nix noqodu nibżaw hawnhekk meta eh, naraw daw l-affarijiet qudiemna. Kien hawn nissuġġerixxa li wieħed irid ħares lejn is-sitwazzjoni tal-SMEs iva naqbel ma' ħadin jiena is-sitwazzjoni għal kumpaniji żgħar l ewwel però ma naħsibx li l-obbligi li qegħdin jintalbu jagħmlu huma ibsin da skema u min qed jaħseb u nistgħu forsi wkoll noħorġu b'xi ideat bħal ma minna bir-riċ pereżempju. Eh, help desks per eżempju biex jgħinu daw il-kumpaniji biex eh, jidentifikaw x'inhuma il-prodotti tagħhom xi għajnuna teknika jew finanzjarja eh, lil dawn il-kumpaniji żgħar jekk dawn juru li għandhom bżonna. L-aħar punt li xtaqt insemmi huwa dwar l-istrateġija għax Chris Davis qal mod tajjeb illi huwa imperattiv illi aħna inżommu l-pożizzjoni tagħna ibsa jekk aħna rridu niksbu xi ħaġa eh, fil-negozjati tagħna mal-Kunsill kenna fil-fatt ġa pożizzjoni ibsa fl-ewwel qari huwa importanti li aħna nżommu l-pożizzjoni tagħna. Ħajkun hemm ħafna negozjati ovvjament, imma jekk nitlu fihom da jekk aħna nitlu f'negozjati b'leġizzjoni eh, ba' imminata, ma se jkollna kisba pożittiva għalek rridu nassikuraw li għanna leġizlazzjoni li taħdem eh, ma nasibx li huwa diffiċi biex wieħed japplika u aħna naħseb li jista' jkollna traċċabilta jekk mhux se jkollna din it-traċċabilta mhux se nkunu nafu jekk li injam tagħna u fil-katina tal-forniment u illegali jew le uridu nuru l-pożizzjoni tagħna lill kunsil Grazzi. Si Grazzi ħafna lilkom. Infakkarkom l-iskadenza għall-emendija 8 ta' april votaw eh, fil-komitat bejn il-26 ta' april u fil-plenarja bejn il-17 u l-20 ta' Mejju ta' din is-sena mhux hekk? Ħażbal? Le, anzi, skużawni, skużawni ħadżbal. L-iskadenza jgħat 8 ta' april għan votaw fil-Komitat tal-Ambjent bejn it-3 u l-4 ta' Mejju, niskuża ruħi, u fil-plenarja tal-Ulju. Naddu issa mena għal punt li jmiss li għal kwestjoni tal-ġbir tal-karbonju ta' CO2 hija proċedura partikolari għax aħna għandna oġġezzjoni minn naħa tal-grupp tal-ħodor allura jiena nipproponilkom jekk intom taqblu biex norganizzaw id-diskussjoni wieħed minn dak li qed joġġezzjonaw forsi Claude Turmes jispjega l-pożizzjoni imbagħad xi ħadd ieħor mill inti wieġeb il-Kummissjoni jew ħadd ieħor imbagħad niftħu diskussjoni jkun hawn femiet li joħorġu jekk forsi nispiċċaw għal ħamsani eskwart minn din il-ħaġa, kun tajjeb għax għanna żewġ testi kbar u għanna wkoll rendi konta dak li ġara f'doħa u koll iddu nittrattaw. Nipproponi għal min jishti biex jitkellem fuq l-oġġezzjoni tiegħu fuq dan il-punt. mes forsi. Grazzi ħafna, Signora President. Issa nitkellem bl-Ingliż għal il-kellim. il il kellim għaxek eh, ħafna nis ikunu jistaw jifmu direttament x'qegħdin ngħidu. Sabiex il-kol kemm intom tifmu fuq din il-ħaġa, xini, irdu morru lura s-sena 2008 meta s-sistema tal-ITS ġiet innegozjata. F'dak iż-żmien iddaħlet l-idea illi jintużaw 300 miljon allowances biex jiġu finanzjati minn naħa l-oħra teknoloġiji ta' ġbir tal-karbonju u minnaħa l-oħra firxa wiesa ta' enerġija li tiġġeddet. Dak iż-żmien fost il-partiti politiċi kollha li hawnhekk kien hemm qbil għax bażikament inuna biex naslu għal dan il-ftehim. Dak iż-żmien aħna konna qed nistennew illi il-valur ta' dawn 300 miljun ikun bejn 7-8 biljun euro għax il-prezz għal kull tunnella ta' CO2 fis-sistema ta' CO2 ikun madwar 25 bejn 25 u 30 xorti ħażina tant għaddejna minn kriżi ekonomika fejn l-industrija sa qiegħda f'riċessjoni u allura għandu bżonn anqas ċertifikati dan jolqot il-prezzijiet u barra minnek hemm dan l-imblukkar mill Polonja, l-Italja u gvernijiet oħrajn li qed iżommu l-Ewropa milli li timxi 30% li ovvjament kienet tiżgura wkoll kieku din il-ħaġa kellha ssir il-prezz jola u allura illum u forsi eh, din hija l-ewwel mistoqsija lill-Kummissjoni qed nistennew li l-prezz meta l-EIB eh, biħ bl-irkant eh, dawn l-allowances il-prezz ikun eh, madwar 15 euro għal kull għata dan il-fisser allura li mhux qed nitkellmu fuq 7-8 biljun euro qed nitkellmu mena l-għura fuq bejn 4 biljun u 4 biljun u nofs. Mbagħad it-tieni kwistjoni hi meta wieħed jaqra d-dokument illi l-Kummissjoni u l-Gvernijiet qablu fuq fil-komitoloġija u li bażikament issa qiegħed fuq il-mejda tagħna taħt premessa 11 hemmhekk qed jingħad mod ċar illi sabiex niżguraw diversità teknoloġika proġetti ta' dimostrazzjoni tal-ETS għandhom jiġu eh, finanzjati flimkien ma' proġetti minn aktar minn 20 kategorija ta' enerġija li tiġġedded. Jekk wieħed din jara flimkien ma' premessa sitta fejn huwa ċar li 50% tal-proġett jista' jiġi finanzjat, inti tiġi b'ċifra ħarija illi proġett wieħed tal-ITS jiswika l-biljun euro nofs sussidju jfisser li kolok 500 miljon minn proġetti jammontaw għal 4 biljun euro taħdan ir-reġim illi jistaw imorru għal ġbir tal-karbonju illi imbat ovvjament waslu għal konklużjoni mhux intenzjonata li jiqpaw biss 500 miljon għall-enerġija li tiġġedded, ġifiri bażikament ser ikun hemm bejn 8 darbit aktar sa 10 darbit aktar flus illi ħajin morru għal ġbir tal-karbonju milli għall enerġija li tiġġedded milli kif kien ippjanat fil-bidu. Dik kienet l-oġġezzjoni tagħna. U allura nixtieq nistaqsi lill kummissjoni kif ħadd tiżguraw lil din il-Kamra illi mux ser ikunem distribuzzjoni ta' stanti imxaq il-balen naħħa lejn eh, naħħa mill lejn oħra. U għawnek irrit najt il-ġbir tal-karbonju tiswa aktar flus, eh, eh, tqum ħafna flus meta tqabbilha ma' l-enerġija li tiġġedded u r-riżultat tagħha mhux neutrali mill-att ta' emissjonijiet ta' CO2. Issa il-punt li jmiss irġu nimxu għall-artiklu 8 paragrafu 3 għalih. Għax hawnhekk ser isir dak li għam bħala trade-off u ħanaqra din għal-kollegi biex jifmu. Fejn talba sħiħa ta' finanzjament ta' tini deċizjoni bes il-fondi disponibli, ġifiri jekk ikun hemm aktar proġetti ta' enerġi li t-ġeddet ikunu qegħdi fiġu minn hawn li x'aktar xek tisir, l-att ta' proġetti jonqos sabiex it-talba ta' finanzjament tonqos bl-istess proporzjon għal kull wieħed mill-gruppi, ġifiri għal um, ġbir tal-karbonju u għall enerġija li t-ġeddet. Mbadde li kompli jenat illi għal dawk il-gruppi jitqaxtu l-ewwel dawk il-prodotti dawk il-proġetti illi jqumu l-aktar flus għal kull unit. Mena l-Kummissjoni spjegalna naqra minn proġetti ta' ġbir tal-korbonju. Imbagħad ikollok ħafna aktar proġetti ta' enerġija li tiġġedded li qed joħorġu kuljum. U mhux ħajkollok biżejjed flus fis-senduq biex tiffinanzjom. Kif ħat ippjanaw li jsiru l-affarijiet? U kif ħat taraw illi ma jkunx hemm biss ħabbit li jispiċċaw għal l-enerġija li tiġġedded u l-biċċa tal-flus imorru għal ġbir tal-karbonju in l-edesa ħassu lejn il-bilanċ tal-pagamenti tagħhom dawn li huma voluti fi ġbir tal-karbonju mhumiex idej idom fidom u allura naħseb hija sitwazzjoni li rridu nħarsu lejja sew biex inkunu kredibbli u iċ-ċittadini. Grazzi ħafna nitolbu l-Klot Turmenx issa biex jitkellem fissem il-Komissjoni jekk forsi u wieġeb imbagħad nerġgħu niftħu eh, diskussjoni għax hawnhekk saret mistoqsija preċiża lill-Kummissjoni fuq din il-ħaġa. Le ma tixtieqx twieġeb? Grazzi ħafna, Sinjura President, il-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd. Biex inwieġeb l sur Turmes fuq kif deskriva u din is-sitwazzjoni fil-mistoqsijiet li saru lill-Kummissjoni iverdu mmorru lejn id-direttiva tal-ITS fejn il-leġislatur eh, warrab 300 miljun euro biex jiġu mejjuna proġetti ta' dimostrazzjoni fil-qassam tal-ġbiru ħaznan tal-karbonju u f'enerġija eh, enerġija li tiġġedet innovattiva u l-proposta tal-Kummissjoni li għandkom u dimkom jidrilna illi twieġeb eh, bisħi eh, għal-rida tal-leġizlatur li ġiet espressa f'artiklu f'din id-direttiva. Issa, it-tlet mistoqsijiet, il mistoqsijiet li saru l-Kommissjoni. Mur mill-ewel fil-qalba tal-kwistjoni jena. Mela fuq l-ewwel mistoqsija fuq il-prezz, kif tafu l-Kummissjoni ma tantx tieħu gost spekula fuq il-prezzijiet. Il-prezz eh, joħroġ minn dak li jiġi jiġri fis-suq tal-karbonju fl-Ewropa u xi stimi illum qed jgħidu li tlet l-allowances ta' 300 miljon jistaw jiswu jiswew illum bejn 4 u 5 biljun euro. Ma ovvjament dan il-valur jista' jitbiddel skont il-prezz tal-karbonju fis-suq Ewropew. Kommenti ma li nixtieq nagħmel. 300 miljun ser jimbijaw ukoll fis-suq sekondarju. Da mhux ser jiġu rkantati jekk joġobkom tħawdux dan l-element partikolari ta' għajnuna għal proġetti speċifiċi eh, mal-inizjattiva ta' irkant ġenerali illi tiġa hija preskritta fid-direttiva fuq l-ITS. Iġifiri l-allowances eh, ta' 300 miljon ħajġu mibjuwa fis-suq sekondarju mill-EIB illi huwa msemmi fid-deċiżjoni u erġi adottat ukoll li għandu jsir mill-Istati membri. Id-deċiżjoni tajt illi l-allowances kollha għandhom jiġu allokati sa tmim l-2013. F'dan l-ispirtu id-deċiżjoni tajt ukoll illi il-proġetti kollha għandhom juru fis seħħa l-proposta illi kunu għedin fi triq tajba biex u eh, data tal-elu u li jibdew jaħdmu sal-2015. Il-kwistjoni tal- kif ħajtqasam il-finanzjament dan huwa wieħed mill-elementi jew lenin jew wieħed mitħassib ewlieni illi għadna kemm smajna. Aħna dejjem edna, l-Kummissjoni dejjem qalet illi s-sem ta' finanzjament bejn eh, l-enerġija eh, li tiġġedded eh, li innovattiva u l-ġbir u l-ħazna tal-karbonju tiġi immexxija mill-bżonnijiet ta' demonstrazzjoni u t-teknoloġija li jkun hemm. Aħna minna konsultazzjoni mifruxa mal-partijiet interessati fil-proċess tal-adozzjoni ta' deċiżjoni. Aħna fiduċjużi ħafna illi l-34 kategorija ta' teknoloġiji ta' enerġija li tiġġeddet u 8 kategoriji ta' proġetti ta' CCS dawn jirrappreżentaw il-bżonnijiet ta' demonstrazzjoni li hemm fis-setturi rispettivi. U iva kull proġett f'dawn is-setturi kollha f'kull minn dawn is-setturi ser eh, jiġi finanzjament fuq il-livell ta' nofs il-prezzi il-prezzijiet relevanti dan skont kif hemm fid-definizzjoni fil-linji gwida u għal kull settur għas CCS u għall enerġija li tiġġeddet l-istess ħaġa hemm. Issa fuq eh, il-proporzjon dan jiddependi mill-spejjes, il-ratio li joħroġ bejn it-8 proġetti ta' CCS u l-34 proġett tal-enerġija li tiġġedded. Illum, id-dispjaċini, ma nistawx eh, nikkalkulaw dawn il-proġetti minn qabel, dawn huma kollha ta' natura innovattiva u ħadd ma jista' jgħid eżattament kemm se tkun l-ispisa, ma nasibx li qaswa bżonn illi niddefinixxu eh, din l-ispisa l-prezz tagħhom biex wieħed ikun jista' joħroġ b'distribuzzjoni distribuzzjoni tal-fondi. U għallura jkunx ikun ratio li użaw il-fondi li ser ikunu disponibli fil-ġejjin ser ikunu maqsuma skont dak eh, illi joħroġ mir-ratio. Dan ikun determina mbagħad eh, l-ammonti disponibli għas CCS u għall-enerġija li tiġġedded u llum maħniex pożizzjoni. Is-Sur Turmesis qed jitkellem il-mistoqsija tiegħek kienet ċara kif ħattaraw li ma nispiċċawx b'4 biljun għas CCS u nispiċċaw biċiċri għal l-enerġija li tiġġeddet. Dik weġibni għalija. Se titkellem il-Kommissjoni, ma nafux l-ammonti, għannat minn kategoriji ta' teknoloġiji, ma nafux xi proposti ħaj joħorġu jista' jkun hemm aktar proposti li joħorġu fil-kategorija li eh, tal-enerġija li tiġġedded u l-bilanċ xaqleb naħoħra mbagħad. Ġifieri llum Mem ebda lista ta' proġetti speċifiċi ma nafux xi proposti ser ħorġu fuq li ma' livell ta' kofinanzjament. U għalhekk li l-Kummissjoni ma kienx qiegħda tipproponi xi sim minn qabel tal-fondi u laqas il-Kummissjoni qed tispekola fuq kemm ħajiswew dawn il-proġetti. U allura lum ma mhux possibbli minix qiegħed f'pożizzjoni llum illi noħroġ b'xi tip ta' stima fuq jekk il-proporzjoni ser ikun aktar assisjes milli l enerġija li tiġġedded. Din ma kienitx ħaġa li tqiset eh, fl-istudju tal-impatt eh, li sar mill-Kummissjoni qabel il-propost għax ma kellniex id-dejta fidejna. Għamilna l-ewwel seħta proposti biex naraw xi proposti ħajitresqu, imbagħad eh, rridu naraw liema proposti ħaj jitqisu fl-imkien skont il-kriterji li hemm fid-deċiżjoni ħanaraw li ma proġetti ser ġew evalwati imbagħad fl-aħħar net li ma proġetti ser jiġu mażula u dan il-proċess għadu ma bediex. Dan il-proċess qed nittamaw li jibda f'Ġunju imbagħad dak il-waqt biss nkunu nistgħu naraw xammont ta' finanzjament qed jiġi mitlub u x'rejxow bejn iż-żewġ kategoriji ta' teknoloġi ser tiġi applikata. Grazzi ħafna. Għandi sitt persuni li talbuni sabiex jitkellmu. Kate Davis, François Grostet. Stenna sekonda. Klotur Mest. Ħalli norganizzaw naqra diskussjoni. Chris Davis, eh, Signora Grostet, Magda Van, Esther DeLong. Għaw oħrajn. Ħanizzilkom imbat ħanalqu il-lista fis sinjura Debra. Xattiħor. Nizzilnik, Iva. Mena għanna 3-6-9 li xuq jitkelmu. Mux aktar minn zewċ minuti kull wieħed. Mela, nishtiqek twiġeb it-tielet parti ta' mistoqsija tiegħi ma tkun kemm xejn iktar preċiż fuq x'amiltu sissa. Jogħġbok. Il faudrait que nos collègues puissent il-kollegi tagħna jistgħu jitkellmu imbagħad is-Sinjur għandek tweġiba, toġbok ma toġbok ma kien hemm tweġiba. Setet ma kienx tweġiba, setet kienet tweġiba. Chris Davis issa. Was the CCS rapporteur? konti rapporter ta' CCS waqt il-pakket ta' tibdi tal-klima u nixie infakkar li komitat li kien tlet snin ilu u xar li il-Kunsill Ewropew għali ridu jkollhom madwar sew 12 il- eh, proġett ta' dimostrazzjoni sal-2015 u waħda minn mistoqsijiet li għanna saqsu issa u fejn nisabu daw il-proġetti. Jekk din la bosta deċiżjoni fil-kol kommissjoni titħol fis-seħ u hawnhekk mbagħad wa xorta ħatkun sa sa sa tmim ta' sena li ġejja meta niddeċidu x'tip ta' proġetti ħajrċivu xin finanzjament u l-iskeda żmien biex daw il-proġetti jibdew jadmu sal-2015 hija skeda qasira ħafna. Rridu nifmu wkoll li l-dinja qed tuża il-fossil fuels fi kwantitajiet kbira anka ċina li hija alternattiv għandha enerġija alternattiva xorta waħda din qabżet l-espansjoni tal-użu tagħha tal-faham. Ejna raw l-użu tal-gas xorta waħda rridu nieħdu nżommu f'moħna ċertu eh, karburanti li għedin jintużaw. Kien dan il-komitat, dan il-komitat stess fil-fat li resqu l-idea ta' finanzjament għal proġetti ta' administrazzjoni għall użu ta' dawn il-finanzi. Aħna resqna din il-proposta sarni għal-konsil u tlet xhur wara aħna rċevejna mill-konsil deċessjoni u din hija idea tajba hija nużaw dawn l-allowances bħala tip ta' kif niprovdu l-finanzjament. Issa, għaddew 13 xar minn minn din id-deċiżjoni tieħdet u xorta d-dimna għandna biss abbozza deċiżjoni ta' kif nistgħu namlu użu ta' dan il-flus, jiġifieri qed inġebduha qed nimxu bil-mod wis. Klod semma punti ta' valur 300 e, miljun euro ħajkunu bizzejed biex wieħed jiffinanzja dawn il-proġetti ta' enerġija rinnovabbli u proġetti oħrajn se nkunu nistgħu nilħu l-iskadenza tal-2015 ħajkunu qegħdin jaħdmu daw il-proġetti kif eh, proponiet il-Kummissjoni fuq żewġ binarji, kif ħannaqsu id-dewmien u biex naraw il-proċessar tal-proġetti jsiru. Mela biex ingħalaq fuq dan il-punt hemm ukoll dibattitu ideoloġiku. Claude semma li meta l-proposti waslu fil-Kumitat lura Settembru tal-2008 kien hemm l-appoġġ tal-partijiet ma kero ma kellomx l-appoċ ta' Caroline Lucas u għasta l-ħodor, għax aħna nafu li ma kienu xappoġġaw l-ħodor fil-fat mod ideologiki, kienu kontra l-użu ta' nuklear. Claude, inti semmejt punti validi ħafna, pero il-verità hi li inti injorajt ir-realtà li inti kontra l-iżvilupp ta' CCS. Grostet. Is-Sinjora Grostet, issa kjoġbok. Grazzi ħafna Signora President li ħanajt jien forsi ħajixbaħ naqra il-dak li għatu kif ġi intqal mill-kollega Tana Davis jiena wkoll kontraporter ta' opinjoni tal-Kumitat tal-Industrija fuq is-CCS tal-Karbonju Jiena nħas li hija ħasra li sistematikament qed ikun hemm oppożizzjoni eh, li wieħed iqgħod jipparaguna CCS ma l enerġa li tiġġedded fil-pakket tal enerġa u fil klima fuq din il-kwistjoni tal-ġbir u l-ħazna tal-karbonju. Aħna impenjajna ruħna fuq il-finanzjament ta' proġetti pilota u rissejdu l-morru sa' din il-ħagġa li fil-qasam ta' riċerka u minnu li hemm bżonn dawn il-fondi imma hemm bżonn li nimxu sa tmiem id-deċiżjoni tieħed ma nistax noqogħdu il-ħin kollu nikkompromettu deċizjoni li ttieħdu il sena ta' li għaddiet jew ta' qabel ma tistax issir għaxan anke jekk xi mu mhumiex favur l-impjanti tal-faham nistaw nitkellmu fuq ċina, manka fl-Ewropa qed nużaw ukoll l-impjanti tal faham u Dan dawn huma affarijiet li joħorġu ħafna CO2 fl-atmosfera u nsibu l-soluzzjoni ma nix ħan niprojbixxu l-użu tal-faħam għax mhix ħaġa li tista' ssir, allura rridu nippruvaw insibu s-soluzzjonijiet u dawn is-soluzzjonijiet jinstabu permezz ta' dawn il-proġetti pilota. Irdu nsibu allura il-finanzjament eh, u nużawhom u mhux ikollna pożizzjoni ideoloġika fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna, Sinjura McCaven. Well, over time, Claude and I... Matul iż-żmien jiena u Claude minna fuq ħafna affarijiet, però ma naqbelx miegħu fuq din il-punt. U ma nistax nifhem għalfejn f'dan l-istadju meta aħna minna ftejm. U aħna bdejna, Chris għandu raġun fil-fatt aħna konna qed nippruvaw insibu mod kif nistgħu nifinanzjaw il-proġett ta' CSS u aħna ftehmna b'kompromess li niffinanzjaw proġetti ta' enerġija rinnovabli dan kien ftejim li sat bejn gruppi politiċi meta saru leġizlazzjoni tisa' ma nistax naċċetta li meta l-Kummissjoni mill dak li aħna ftehemna li aħna nippruvaw nużaw proċessura ta' komitoloġija biex nifhom il ġdid dak li huwa argumenti politiċi fir-realtà għalek jina nappoġġa il-ġbiru l-ħazna tal-karbonju, unek mux nitkelmu dwar il-kumpanji tal enerġijiet nitkelmu fuq il-kumpanji tal-azzar u dawn qed jinvestu kol fil-ġbiru l-ħazna tal-karbonju u teknoloġija marbuta maħħa u jekk aħna nħarsu nħarsu lejn il-mod kif il-dinja qed tiżviluppa mingħajr din it-tip ta' teknoloġija aħna mhux ħerna xinna niksbu u nilħqu tnaqis tal-karbonju tagħna u ma nilħqux eh, ma nġelux npoġġux pressjoni fuq iċ-Ċina biex tilħaq l-għanijiet tagħha hawnhekk qed tewmu il-proġetti ta' CCS u għana mux ħankunu edin namlu l pass nixi u namlu. Aħna u kollet indewmu l-proġetti ta' enerġija rinnovabli. Dawn il-kumpanijiet jett eh, ikunu on, et ikollhom kunu għoni, e però mu koll kwistjoni tal-enerġija rinnovabli. rridu niprofaw niksbu finanzi fu dan il-għan. Għalek, jien nħos li jekem dibattitu politiku, ħna diġà milnieh dan il-dibattitu, ħadna deċizjoni politika u wissa jien permettu li l-Kommissjoni timplementa dik il-deċizjoni id il-prezz tal-korbonju ma t-tilet fas ħajkun aktar għali u il komissjoni ma tistax tbassar se jkun il presta tal-korboni fl-2013, speċjalment meħabba l-kriżi finanzjarja li kellna bħalissa. Kummissarju għandha raġun. Hemm 28 kategorija ta' CCS u 34 eh, kategorija ta' enerġija rinnovabli. Jekk aħna konsumu il-proċedura ta' komitoloġija, ma naħsibx li aħna ser nagħmlu progress fil-Unjoni Ewropea biex nitrattaw il-kwistjoni ta' tibdil tal klim Elizabeth Gardini. Signora Elizabeth Gardini, grazzi ta' sew sur President Iva jina wkoll kolli ngħid li ser nirrepeti ċertu punti li diġa' nistemaw, però ma nistawx noqdu niftħu kull darba Eh, punt ġdid u ma nqodux ma nimxux il-qudiem. Mingħajr ma nfakru li deċiżjoni li tħadet fil-komitoloġija turi rrida ta' 27 eh, stat membru. 26 stat membru għalmenu li punt li ġi negozjat sal-axħar ta' deċiżjoni. Anki kommenti li tres u pozizjoniet li tres umna ta' stati membri differenti, anki mill-gvernijiet tagħhom. U issa hawnhekk aħna qed konna objezzjoni minnaħa tal-ħodor u nikkompromettu xogħol li diġà kien kompless u anki mexa bil-mod. Għalhekk kien nħos ħtieġa li nimxu l-qoddim bil-teknoloġija ta' demonstrazzjoni tal-enerġija ta' rinnovabli u CCS sabiex aħna intaffu t-tibdil tal-klima. Għax jekk aħna ma nħuġ deċiżjoni fil-Parlament Ewropew dak il-każ aħna nkunu qed infallu blikraħ u twassal biss ukoll għal danni ambjentali. F'dak li għandu x'jaqsam ma' tħassib tal-kollegi. Kolli ngħid li tajb jizomu f'moħħom li hemm il-konsiderandum numru 11 li qed u li din titkellem preċiżament fuq il-ħarsien ta' teknoloġija biex ikun hemm ukoll tmien proġetti ta' CCS un bat nixtieq ngħid li dawn proġetti huma marbuta wkoll mal-enerġija rinnovabbli. Mbagħad nirreferu għal 34 proġett dak li għandu jasam mal-enerġija rinnovabbli u jien naħseb li din hija risposta tweġiba tħassib tagħhom. Għalhekk jiena nerġa' nirrepeti fl-opinjoni tiegħi teknoloġija ta' CCS għandna nappoġġawha f'dak li aħna diġà deċidejna f'konformità ma' dak li deċidejna li x'dinja waħda komplementari u strateġika u għalhekk nieqafgħu. grazzi. Merci beaucoup, Satouassi. Thank you very much. Issa s-sur s-sinjura sa taħassi, jena nishtiq nikkoreġi dak li għal Sir Chris Davis, eh, dak li għal fuq l-istoria ta' din id-deċiżjoni politika. Dik il-parti Chris jiftakara sew li il-ħodor opponew l-idea li ikunem sistema ta' appoġ biss sa' CCS, imma konna il-ħakna ftejn fl-axħar fejn il-CCS kif ukoll ikun l-enerġija rinnovabbli li tkun eh, mejjuna b'dan l-appoċ. Aħna però xorta għadin għadna mħasba fil-fat kif qal tajjeb eh, Claude. Aħna nixtieq ukoll niġla attenzjoni li meta aħna jkollna l-pakket ta' tibdil tal-klima sentejn nofsilu kien hemm ukoll possibilità biex wieħed jappoġġa CCS billi wieħed iwaqqaf limitu fuq l-emissjonijiet, anki limit performance standard għal kilo, kull, kull, eh, kull kilowatt hour. Dak iż-żmien aħna ddeċidejna li s-CCS ikunu notifikati għal dan il-mod ta' kif wieħed jista' jippromovi CCS. U Esther Delange. Astrid Delange, grazie tassew, Signora President. nishti nirringrazzja li l-Komissjoni Ewropea għat-tweġiba tagħhom. nishti najt li aħna għanna għanna situazzjoni fejn uħut qed jgħidu li din qed imur kontra tal-direttiva tal its u il-Komissjoni qed tgħid li l-ITS itkopri s-CCS kif ukoll l-enerġija rinnovabbli. Jiena nista' naqbel ma l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-każ, intom tistgħu issaqsu dwar id-distribuzzjoni tista' tgħid li l-CCS għanda 34 kategorija jista jkollok eh, dibattitu fuq dan tista' tgħid li CCS għanda tiswa aktar flus u għal din ir-raġuni jkun aktar loġiku li jintefa' aktar flus fuq dan il-qasam. Jiena naħseb li aħna rridu nħarsu lejn il-parti tajba ta' riżoluzzjoni rridu namlu progress. Dinja xi ħaġa li ħadet ħafna tul ta' żmien u inna nistennewa ħafna u għalhekk aħna rridu nmxu l-qudiem u anki forsi kemm xi aktar bil-mod kolli ngħid. Din hija kwistjoni għal Kummissjoni Ewropea, mistoqsija li jom anzi. Kemm ħajkun neċessarju li CO2 u l-enerġija rinnovabbli u CCS meta aħna nħarsu lejn kull aspett ta' dawn? Għaliex jiena kont qed naħseb dwar Ir-rezoluzzjoni għaliex din ir-rezoluzzjoni tikkritika kollu. Thank you. Um, I was shadow rapporteur. Jina kon shadow rapporteur fuq is-CCS fi żmien tal-pakket ta' tibdil tal-klima u l-enerġija. U l-kollega tiegħi kienet shadow rapporteur għall-ETS dak iż-żmien. U kienet ukoll tappoġġa l-inklużjoni ta' l-industrija, l-proġetti tal-, -industrija, l proġetti tal teknoloġija. Jien kelli diffikultajiet bis-CCS u għandi għandi diffikultajiet dak li għandu x'jaqsam ma' numru ta' kwistjonijiet li jridu jkun hemm tweġiba jom. Però għamilnija ċara dak iż-żmien fi żmien li fkanna diskutu l paket li fl-opinjoni tiegħi hemm ċertu deċiżjonijiet li aħna nistgħu nagħmlu fl-Ewropa fih dan l-Unjoni Ewropea anki jekk m'għandniex sissa għalmenu kif nixtieq narhom għaf fl-opinjoni tiegħu ma nistgħux nagħmlu dan għal partijiet oħra tad-dinja, ma nistgħux nidu d fi samiċ ċina. U fl-opinjoni tiegħi meta nilħu uħut mill-konklużjonijiet il-flus li ma ntefax fis-CCS mhux neċessarjament għandu jmur fuq ir-rinnovabbli, jista' jmur fuq il-faham jew inkella fuq il-nuklear. Għalhekk jiena naħseb li għal din ir-raġuni il-proġetti ta' demonstrazzjoni huma necessarju għal finanzija u ukoll għal neċessarju. Jiena nista' ngħid li għalkemm eh, li jiena fl-aħħar mill kont kontenta li qed nara li hemm dan il-ftehim u kif qalu l-ħodor il-ftehim jgħid mod li li huwa CCS u anke rinnovabbli. Meta naraw li dak kien lan li aħna leġizlajna, tajb li nsaqsu l-Kommissjoni żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net, intom għattu li tistgħu tispekulaw illum u jina naċċetta dan il-fattur. Jekk intom verament edin tfasslu mod ċar fil-proposta tagħkom li tixtiequ taraw bilanċ, tista' tgħidli kif intom ser tassikuraw li dan il-bilanċ ikun jatem la darba il-proġetti la darba li jitru l-applikazzjonijiet. Tista' tgħidilna llum il-ġurnata kif intom ser tassikuraw dan il-bilanċ meta aħna niġu għal din il-parti tal-proġett u t-tieni mistoqsija Fi CCS, parti parti mid-direttiva aktar mill lts kien dettal qawwi fuq il-kwistjoni ħan resan dak iż-żmien u allura mistoqsija għaj tista' tassikurana l-Kummissjoni li dawn miżuri u ukoll għal proġetti ta' dimostrazzjoni? Si. Eh, Monsieur Siber. Grazzi tassew, sur Siber. Grazzi tassew, Sur President. Jien naħseb li aħna kellna konsens fil-Kunsill, però bażikament aħna qed nippruvaw innaqsu il co 2 li rridu teknoloġija ġiri sabiex nilqu l-miri li aħna tinfasslu, però mhux dak li mhux qed nifhem. U bażikament li jidher qisu li hemm pis qawwi fuq din il-kwistjoni ideoloġika. Naħseb li ħafna mill isqarit li qed isiru ma jitrattawx ma' l-kwistjoni prinċipali dwar l-ammonti tas-CCS Nemmen li għanna bżon varjetà eh, ta' soluzzjoni teknoloġiċi. Jekk għanna nħarsu lejn il-mod kif il- l-użu tal-famet jizdiet barra l-Unjoni Ewropea paċina rridu nħarsu lejn it-teknoloġija li hija kapaċi li tnaqqas l-impatt tal-użu tal-faham? Jiena naħseb li hawnhekk qed ninjuraw ċertu affarijiet qed inkunu kondizjonati li aħna ser ngħidu li aħna t-nivestu fuq l-enerġija rinnovabbli mbagħad ninjuraw CCS. Jina mhux qed ngħid li l-Kummissjoni qed tkun oġġettiva, però naħseb li jrid ikun hemm pressjoni li jrid ikun hemm bilanċ ġust u nittama li l-Kummissjoni tkun kapaċi tagħmel dan tilħaq dan il-għan. Issa, Claude Turman huwa espert tal-enerġija, u forsi naħseb jiena li tkun ħaġa li nkun qed njiraw ċertu affarijiet u naraw bissa l-ponta ta' neħerna. Għalhekk naħseb li għandna konsens bażiku li hawnhekk irridu nilqu is-CO2, naqsu CO2. hawnhekk għandna opportunità. Ma nistawx ninjuraw dan il-kwistjonijiet bla dubju. Għaliex jekk aħna ninjuraw ċertu forom ta' enerġija, Dak il-każ naħseb li hemmhekk għandna problema, ma nkunux qed nagħmlu biżejjed. Ja, Ftit sekondi, please, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, naħseb li aħna għadna kollox, pero għandi mistoqsija dettalja tal-Komissjoni, nistaw najdu li għanna bżon is-CCS għal ġenerazzjoni tal-enerġija, naħseb li dan diġant għal il-punti li il-fat li dan huwa meħtieġ madwar id-dinja għas-siment u anki il-franka. ċfri dinja ħagġa li tkellimni fit-tul, komissjoni dinja parti mill-formula, aħna t-nitkelmu dwar ġenerazzjoni tal-enerġija, pero ma nitkellmux dwar il settur intensivi tal-enerġija li huma kbar u jihdu ħafna enerġija, jahlu ħafna enerġija, ġifri jintom ħattu azzjoni tagħhom, ħattu għom in konsiderazzjoni. Mela l-aħħar kelli jemsa. Jina smajt ċertu kollegi li qalu li qed jaħsbu li aħna namlu dibattitu ideoloġiku hawnhekk. U da mhux il-każ, maħniex qed nagħmlu dibattitu ideoloġiku. Jekk aħna smajna l-Claude Terment huwa ma kienx qed jibda dibattitu ideoloġiku, huwa kien qed issaqsi lill-Kummissjoni għal salvagwardji biex ikun hemm bilanċ biex wieħed jiffinanzja il-rinnovabbli kif ukoll is-CCS. U ovvja, aħna ma nistawx noqdu nispekulaw, pero għanna kull tip ta' proġezzjonijiet u tbassir, jek inħarsu li tbassir tal-press tal-karbon jett nitkellmu dwar 4-5 biljun euro. Imbagħad dak il-każ f'dan id-dokument tal-Kommissjoni huma wkoll jistqarru li jixtiequ jiksbu bilanċ adegwat bejn is-CCS u rinnovabbli. Kwistjoni hi prinċipali x'qed infissru hawn għaliex aħna lkoll nafu li fl-artiklu li jmiss il-Kummissjoni tistqar u tajt li l-ewel ser nażlu tmien proġetti ta' CCS. bat aħna nafu kem dawn il-proġetti ta' CCS huma kem jiswew flus, jek għanat nitkellmu dwar 50% ta' dawn it proġetti ta' CCS aħna nitkellmu dwar 4 biljun euro. Dan mhix xi xjenza partikolari, mhix spekulazzjoni. Dawn ma biss kalkulazzjonijiet ta' dak, eh, dak li saltu nagħmlu meta aħna nitkellmu fuq il-prezzijiet fil-ġejjieni. Iġifiri, il-mistoqsija principali tagħna ID jekk għandna tinħarsu lejn 4 biljun euro mitluba u neċessarja s-sisijiet, aħna mannix proġett, mannix flus bizzejiet għal il-34 proġett rinnovab għal enerġija rinnovabli. Ġifri kif il-Komissjoni ser tal-salva gwardja bilanċ adegwat bej s ccs u l-enerġija rinnovabli. dimmix. dan mux dibattitu ideologiku Skużani, Sir David, jena unek namel mistoqsija u t-interrompiniex. Jena naf li inti tixtieq li inti tajd li dan huwa dibattitu ideologiku, jena minix, jena unek parlamentari ġdid qed inħares li deċiżjoni ti mhix kontra CCS set nara li hawnhekk hawn periklu kbir li ħafna mill-flus ta' dawn il- dawn il-fondi serin fis-CCS. Ġifri jekk il-Kommissjoni titkellem dwar fatt li jrid ikollna bilanċ adegwat bej CCS u l-enerġija rinnovabbli, kif ser tagħmel salvagwardja tagħhom? Din il-mistoqsija ta' Claude Torbin, Termis, u għana mill tweġibit tal-Komissjoni marċevejniex din tweġiba, jien nista' ngħidilkom li mhux ħajkonna dan il-bilanċ. Pero intom tiktbu jiex għal rekment mintdix miex l-intenzjoni ta'kom. Iktbu din il-ħagġa aħna nkunu, l-esser nkunu miftuħa, rridu naraw li konna tweġiba ta' daw il-mistoqsijiet, ġifri jiena unek marriċ naħloq dibattitu ideoloġiku, jiena rrit nara li jiena taw finanzi bizzejet li CCS u anki l-enerġija eh, rinnovabli. Grazie. Est-ce la Commission souhaite... Il-Kommissjoni tixtieq iżid xi ħaġa? Twieġeb mod aktar preċiża għal mistoqsija li et forsi malar malar jekk jogħġbok. Merci. Thank you. Uh, Grazie ħafna, Iva. Nistaw nispjegaw ruħna aħjar uh, dak li qed naraw dimna. Jiena inħoss li mhux mawnx ftejjim bizzejed dwar in-natura ta' din id-deċiżjoni li hawn quddiem il-Parlament Ewropew. L-aħħar mistoqsija, per eżempju, ħanibda bija jiena il-bilanċ il-deċiżjoni mhijiex dwar bilanċ hija lista ta' kategoriji li fihom eh, jistgħu jitlu proġetti. Tiġa semmit din hemm tmin eh, kategoriji tal-CCS u 34 għal rinnovabbli, iġifieri jekk isir talba għal fondi għal uh, CCS ta' 4 biljuni u għal uh, rinnovabli 4 uh, biljuni oħra, allura l-qasma tkun 50% għal wieħed u 50% għal ieħor. Jiddependi kifet jiena fuq il-numru ta' proġetti illi jiġu sottomessi, illi jkunu eligibli li jintazlu għal fondi aħarin u il-livell ta' dawn il-fondi. Iġifiri, issa, huwa diffiċli li wieħed jgħid proġetti se jkollna qudiemna kemm se jkun hemm uh, proġetti fiż-żewġ kategoriji u nixtieq niċċaraw hekk illi Mus se jkun hemm għażla ta' CCS l-ewwel u mbagħad renovabbli wara dawn ħajitlu b'mod parallel. Mhux se jkun hemm xi trattament preferibbli għal abda u l-ħasna tal-karbonju u fuq dan il-Kummissjoni kienet ċara, il-Kummissjoni qed tgħid illi għanna rekwiziti teknoloġiċi għal żewġ kategoriji l-CCS u rinnovabli u f'dawn iż-żewġ kategoriji l-istati membri ikunu jistaw idaħlu il-proġetti tagħhom li aħna mbagħad inqisuhom fl-evalwazzjoni tagħna. Ġifiri, umbat, eh, id-deċizjoni fuq dan tkun ċara u di naħseb qed tirrispondi il-mistoqsija eh, l-membri tal-Parlament li għamlu dwar il-bilanċ. Il-Kummissjoni qed tgħid x'teknoloġiji eh, huma eligibbli u aħna miftuħin umbat għal proġetti kollha l-proposti kollha mill-Istati membri li jistgħu jitolbu fondi minn dan il-mekkaniżmu partikolari. Umbat kemm fondi ħajitħol flema kategorija u jew fl-oħra din hija xi ħaġa impossibbli li ngħiduha issa. dwar il-kustjoni tal-integrità ambientali tal-proġetti tas-CCS, iva din ħana sikura aħna hemm id-direttiva fil-post u din id-direttiva tapplika għal proġetti kollha li hemm fil-lista ta' dik fid-deċiżjoni. Jiġifieri m'hemmx għalfejn qogħdu nirrepetu il-referenza għal direttiva għax din tapplika. U hemm il-salvagwardja kollha tal-ambjent, għas-saħħa tal-ambjentu tal-bniedem, eh, aħna dawn qed inqisu naqsuhom kolla. U l-proġetti tal-CCS illi ikunu eligibbli għall appoġġ taħdan dan il-mekkaniżmu mumiex biss ta' power generation u din hija ċara qed inħarsu wkoll lejn industri oħra e, għal e, ħadit u l-azzal, il-sement, raffineriji dawn ukoll huma eligibbli, jiġifieri dawn huma kumpaniji kbar li jagħmlu ħafna emissjonijiet li aħna e, nappoġġaw id-dimostrazzjoni tal-proġetti f'dan ir-rigward. E, biex nikkonkludi l-aħħar ħaġa, E, kif qal il-pakket tal-klima it-teknoloġiji kollha huma importanti u l-dimostrazzjoni tal-CCS u tal-rinnovabbli hija parti minn dan il-pakket tal-klima ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jekk ma' xaħat kontra ma' naħsibx li huwa meħtieġ li niprevedu fuq l-emendi ħan votaw fil-Kumitat bejn is-26 ta' April, imbagħad fil-plenari ser ikollna l-votazzjoni bejn 17 u l-20 ta' Mejju. Mela issa ħanadu għall-konferenza ta' Doha. Imma kienieċ suċċess partikolarment brillanti. Ħanadu għall-Onorevoli Ġerbrandi biex għatina rendi kont eh, sieħ u fil-qosor kemm jista' jkun imbagħad nadu għall-Kummissjoni imbagħad wara nitrattaw il-kwistjoni tal-iskart elettroniku u elettriku. Indeed, the results of the Doha. Il-riżultati tal-konferenza ta' Doha fuq il-sajtis kienu dizastrużi fil-fatt mill-punti kollha li aħna poġġejna fil-riżoluzzjoni ta' dal-Parlament uh, ftit biss uh, ġew adottati u intom rajtu fil-rapport uh, li ġi miktub waqt il-żjara tagħna kemm kienu ħżiena riżultati. U u għatajjeb li dan id-dibattitu nifukaw fuq punti politiċi Eh, huwa ħaġa tedjanti li l-Unjoni Ewropea eh, tiffoka fuq il-proċeduri interni u sib pożizzjoni komuni u mbagħad tinsa li hemm 150 nazzjon ieħor eh, li huma wkoll jagħmlu parti minn din is-sajtis u meta aħna kon qegħdin iġġieldu bejnietna dwar il-kompromessi pereżempju tal-tuna il- il-Ministeru il-Ministru kien qed eh, iżur eh, l-Amerika tisfel u l-Afrika b'borza kbira flus biex jipprova jiġbor l-appoġġ għal pożizzjoni tiegħu eh, kontra l-annes wieħed tal-tuna tal-tuna l-ħamra l-bluefin tuna. tal tuna l ħamra l blufin tuna U dwar waqt il-konferenza, il-membri tal-Unjoni Ewropea għamlu xi sitta seba eh, sigħat jinnegozjaw bejnietom dwar il-pożizzjoni komuni u għal din ir-raġuni l-effett eh, tal-influenza tal-Ewropa kienet kważi zero. Nishti infakkarkom uh, illi l-Unjoni Ewropea għanda 27 uh, membru uh, vota u l-ċina għanda wieħed vot. Ġifri l-influenza tagħna kienet tkun ħafna ikbar kieku kena approċ differenti. Punt ieħor politiku il-laqa ta' sajtisk hija bażata fuq uh, eh, eh, fatti xjentifiċi kienet anzi eh, forum xjentifiku qabel issa saret wieħed politiku deċiżjonijiet jittieħdu minħabba raġunijiet politiċi u l-Unjoni Ewropea bil-rappreżentanti tagħha mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni ma kinux f'pożizzjoni illi jkunu jagħmlu parti minn din it-teħid ta' deċiżjonijiet Il-problema u l-anija hija illi jekk uh, wieħed ħares lejn it-telf tal-biodiversità, il-sajtis kienet wieħed mill-fora l-aktar importanti għal-biodiversità. E, e, hija fora internazzjonali fej jittieħdu deċiżjonijiet vinkolanti u huwa għalhekk illi hija xi ħaġa devastanti illi f'dan il-mument uh, illi huwa sekka kruċali għal ċertu speċi jekk dawn isirux estinti jew le, anka il-sajtis, il-konferenza ta' sajtis, eh, eh, ma tistax tiħu deċiżjoni tilħaq eh, eh, bil u dan minħabba l-interessi kummerċjali li jkunu emmek eh, fejn ikun hemm dawn interessi kummerċjali huwa diffiċli ħafna biex wieħed jilħaq ftehim deċiżjonijiet mm, meta jintlaħab fejn biss fuq speċi li mandomx li mhumiex kummerċjalizzati. Kummenti ieħor pajjiżi eh, bħal ġappun kienu kontra kull speċi tal-baħar u għalu li dawn mandomx jiġu trattati fil-fora tal fil-forum tas sajtis imma fil eh, eh, fil diskussjoni tas sajt reġjonali din hija xi ħaġa li rridu niffukaw fuqha din naħseb hija l-aħħar ċans għal Bluefin tuna f'Novembru f'Pariġi se jkun hemm laqa oħra tal-ajket u dawk il-laqat fil-passat ma kinux ma konniex nifukaw daqshekk fuqhom aħna bħala parlament imma mwara din din il-konferenza dizastruza ta' doa għanna nifukaw fuq lajket u noħolġu b'rezoluzzjoni biex immexxu il-qoddim namlu pressjoni fuq ċinizi u l-Ġapponiżi biex jaqblu eh, mal-deċiżjonijiet ibsin fil gward tal-tuna it-tuna it-ton naħmar. Grazzi ħafna għal dan ir rapport ċar ħafna. Jekk forsi tixtieq iżid xi ħaġa, ikellim li miss. Eżis kollegi, eżis kollega, nishtiq nirrepeti żewġ uh, messaġġi politiċi li huma importanti ħafna għalina. Huwa li nitkellmu bleħen wieħed jekk nitkellmu bleħen wieħed jirnexxinna wara Copenhagen għaluna illi intom bħala l-Ewropa titu titkellmu bleħen wieħed. Din ma kienx il-problema b'doħa, il-problema kienet li tkellimna tard wis ma wasanniex preparati biżejjed f'doħa. Meta aħna konna qed niġġieldu bejnietna biex nilqu din il-pożizzjoni komuni, kienu il-Ġapun u ċina illi kienu qed madwar id-dinja u jassikuraw il-pożizzjoni tagħhom eh, tittieħed f'doħa, jiġifieri Wara xhur ta' preparamenti tal-pożizzjoni tagħna il-sadak e, e, iż-żmien anzi f'satejn dak li id-deċiżjonijiet tagħna waqgħu kollha ġudina mela ċara li mhux li nitkellmu bl-ħelmed biss huwa importanti imma li aħna nkunu preparati eh, minn qabel u natu l ċans il-Kommissjoni u natu mandat biex tagħmel in-negozjati u ma nippruvawx li nkunu hemmhekk b'27 eh, vuċi pożizzjoni ibsa mingħajr eh, flessibilità. Bek biss nistgħu rassiguraw eh, il-pozizjoni tagħna din hija ħaġa li rridu ntejbuha mħabba konferenzi oħra f'Cancun, Goja u dawn huma konferenzi importanti ħafna sa dwar lajket naħseb illi l-Ewropa mek tkun konsistenti. L-aħħar laqa li kien hemm ta' lajket l-Ewropa ma kienx konsistenti fil eh, dak li kienet qed titlob dwar il-blufintuna. Issa rridu naqblu flimkien illi nkunu kontra kwalinkwa kummerċ illegali tal-ton aħmar eh, biex bekk nkunu eh, eh, ma nitilfux il-kredibilta tagħna fil-fora internazzjonali f'Novembru għax sissa l-Unjoni Ewropea kellha ilħna differenti flajket fis-sajtis importanti illi fil-fora li jmiss ikonna leħen wieħed għax inkella għal pajjiżi l-oħra ma jemnux illi li aħna għanna il-ħarsien tal-biodiversità fuq qoddim tal-agenda tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Minnaħa tal-Kummissjoni. Is-Sur Basil jixtieq jitkellem mal-armalajr? Uh, thank you. Uh, Grazzi ħafna. Veru, il-Komissjoni damet wisq uh, konna għadin waqt li aħna konna għadin nikkoordinaw pajjiżi oħra konna għadin ninfluenzaw pajjiżi oħra. U aħna rridu nirriflettu fuq dan biex inkunu nistgħu intejbu l-pożizzjoni tagħna f'sajtis u anka fil-konferenzi eh, ambjentali oħra u negozjati oħra ambjentali. U din mhix problema biss fis-sajtis imma anka f'negozjati oħra jiena dan il-pattern najtu anka qabel għanna bżon li il-Komissjoni u koll li titlob il-ratifika tal-elementa ta' Gabaron biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun parti minn CITES u biex targumenta għabbażi tal-leġizazzjoni Ewropea U irridu naħsbu wkoll dwar kif nistgħu nikkonvinċu l ħar speċjalment meta kun għadin nitkellmu dwar speċi importanti anka speċi ta' linjam importanti mhux taħud biss. Irridu nirriflettu kif nistgħu nużaw l-istrument finanzjari tagħna u biex biex inkunu nistgħu eh, nmexxu l qoddim l-argumenti tagħna anke ma' pajjiżi uh, terzi. Aħna ħarqana ħafna li naħdmu mal-Parlament fuq uh, din il-ħaġa anke fir-rigward tal-ajket. U sur Potoxnik forsi jista' jsemmi dan il-punt għada u kol. Grazzi. Si buku. Grazzi ħafna. Mawx votazzjoni, xtaqt titkellem imma malar malajr, kjoġbok. Signora Guterres. Iva, mena, fil dawl ta' dak li ġara f'Kopenhagen, mesna tal-limna naħseb waħda mir-raġunijiet, waħda mill-problemi. Mhix biss li kollok leħen wieħed, imma li kollok naqra sens komun u niżguraw li dak li qed nipproponu jkun jista' jitwettaq fil-fatt. Imma aħna hawnhekk ħafna għan ħafna idealizmu, ħafna volontarizmu, ma sejrin fi direzzjoni zbaljata, sejrin fi direzzjoni bil-maqlub ta' komplement ta' dinja. Rridu nkunu ħafna aktar realistiċi, rridu nkunu aktar konxi ta' xinu ma l-opinjonijiet toħrajn. Irridu nħarsu lejn il-viabilità tal-proposti tagħna u anke l-impatti ekonomiċi tagħhom ma nistgħux noqogħdu nduru madwar id-dinja bl-ideoloġija biss. Bill Newton dan Thank you, Madam Chairman. Sur Bilnut, grazie ħafna, Signora President, fil-qosor ħafna. Fil-parlament ta' qabel jina kont fi delegazzjoni għal parlament ġapponiż u hawnhekk il-koll membri ta' delegazzjoni differenti ta' parlamenti differenti m'għadniex dik id-delegazzjoni b'xorti ħażina, imma jidhirli li minn dan il komitat għandna nibatu kopja tar-rapport jew komment skont eh, dak li tqal delegazzjoni li delegazzjonijiet tagħna li jmorru l-Ġappun biex meta jmorru f'Tokyo nitolbuhom ġentilment jqajmu din il-kwistjoni mal-Parlament Ġappuniż u ġalhom jaħsbu naqra fuqha. Grazzi ħafna. Is-sur Tanaġesku. Mulțumesc, doamna. Grazie ħafna, Signora President. Il-proposta li saret minn min Monaco biex it-ton fl-annes wieħed biex ikun hemm il-proibizzjoni tal-kummerċ internazzjonali ma fil-konferenza ta' Doha kien hemm biss 20 vot Eh, favur, 68 kontra u 38 astenzjoni. Minħabba eh, din il-votazzjoni responsabli il-ton waqa taħt il-sajtis imma li l-organizzazzjoni, anzi mux il-sajtis, lajket u din l-organizzazzjoni sissa u ehm, li mhix kapaċi tmexxi din eh, il-popolazzjoni tal-ton. Ta Rridu nuru l-Komissjoni li mhux aħna biss qegħdin hemmhekk biex nadottaw regolamenti biex intejbu s-sitwazzjoni imma wkoll biex ikun hemm applikazzjoni b'xorta ħażina tal-limna tal-limna tal limna arsa minn dak li ġara. Sinjura Grostet malajr, Iva rritnajt li meta naraw dak li ġara f'Kopenhagen u meta naraw dak li ġara f'Doha, tassaw nistgħu najdu l-Unjoni Ewropea hija dajfa ħafna u ma tistax sema leħna fuq livell internazzjonali fil-Parlament Ewropew nistgħu nadotaw il-miżuri kollha u l-pożizzjoni kollha li rridu ma' kull kif ħadd ma jagħti kasna. U dan sempliċement minħabba 27 stat membru fil-Konsil dan ifisser li hemm 27 u mhux pozizjoni waħda tal-Unjoni Ewropea. Allura hemm bżonn li nanticipaw kemm jista' jkun biex nippruvaw nkunu l-aktar konvinċenti possibbli fil-konferenzi internazzjonali. Merci. Grazzi ħafna lis-Sinjura Grostet. U eh, li dan huwa punt li għaw min jaqbel miegħu wkoll. Issa għandna tema oħra illi tinteressa ħafna li hija l-iskart tal-prodotti elettroniċi naddu għal rapporter tagħna Sur Florence illi ħaj jitkellem fuq din it-tema. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Grazie ħafna, Signora President, u grazie ħafna xtaqt li konna diskussjonijiet għal fuq Kopenhagen u biex naraw x'kienu raġunijiet ta' sew tal-li mar nexxirniex naslu fejn kanna naslu. Hemm xi ħames jew sitt eh, spjegi differenti jkunu interessanti li nisimgħu x'għandhom xi jgħidu eh, delegati differenti, membri differenti fuq din il-ħaġa. Mena, ħanaddu issa fuq il-, -il WTRIPLE. E. Għandkom il-rapport u l-emendi rajtu kien hemm diskussjoni li taħra dak iż-żmien meta kien qed niddiskutu dan jekk tħarsu l-elementi illi daħlu minn dakinhar law jider illi ħafna kollegi appoġġaw lill-Kummissjoni u l-pożizzjoni tiegħi wkoll. Zidu xi ftit dettalji wkoll mhux ħaġa ħażina li żidu naqra aktar dettalji. Nasib issa nistaw eh, nirdiskutu xuħut mill-emendi illi tres U hemm xuħut li nista' nappoġġom ukoll. kol. mbagħad mbaħt tista' tagħti l-kummenti tagħha. Mbaħt inkunu nistgħu naraw xem fin nofsu nistaw niksbu. Jien għamilta ċara illi jiena kont Edin ħares lejn ambitu differenti, għax l-ambitu li kien hemm qabel kien qed jistabilixxi ċertu setturi mod definit. Mbagħad kien hemm derogi minnhom. Jiena għad taħjar nwessaw l-ambitu ħalli nevitaw li dan isir, imma ovvjament ma tantx tista' iġġebdu dan l-ambitu li mbagħad tispiċċa b'xi krejn ta' 50 tunnellata b'xi batterija daqs dinja u jispiċċa uh, hawnhekk. Da ma jikkwalifikax bħala skart elettroniku u elettriku, u allura naħseb għanna nifirxu l-ambitu, nwessaw l-ambitu, imma mux uh, bla limiti. Għaxin inkella jista' jsir ġenerali ħafna u jista' jkopri kważi kollox jispiċċa. Għanna l-kwistjoni u koll li rridu nalqu ċertu xquq li jem, illi jippermettu li kunem ċertu esportazzjoni illegali. Jina naħseb illi dan huwa l-punt ewlieni. Jina naħseb illi għanna ċertu responsabiltajiet, naf li jem problemi li għamu. Għanna dmiri illi najdu eh, li, li kunem rapportar minnaħa tal-esportatur. Id-mirijiet għandhom ikunu aktar stretti, imma għadda miftuħa din il-ħaġa kif għandha ssir. Bit ikun hemm dispożizzjonijiet li jippermettu lill uffiċjali ta' dwana illi ikollhom reglamentazzjoni fuq din il-ħaġa bħalissa qed jgħidu li m'għandhomx regoli stretti biżejjed minn ħadd tal-istati membri u minn Brussell. U jekk ma jkunx hemm dan ma jistax ikun illi huma ikunu jistgħu jindirizzaw is-sitwazzjoni kif suppost. Fuq il-kwistjoni tal-autorizzazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea jidirli li l-affari marret fi triq żbaljata jekk nistgħu ngħidu hekk għanna regoli li applikaw għal produtturi tal-bozzot fil-kostituenza tijaj fuq il-frontiera bejn il-Ġermanja u l-Olanda. Il-problema hi i illi il-bozza il-bozzozz kif huma jiġu notifikati f'27 pajjiż differenti għandu jkun biżejt notifikazzjoni issi fi stat membru wieħed Mbagħad eh, dik tiftaħ imbagħad għal notifikazzjoni fl-istati membri oħrajn, ġifieri jekk ikun produċa xi mudell ġdid ta' televiżjoni jew inkella xi bozza ġdida. L-informazzjoni tgħaddi wara li tkun għaddiet l pajjiż waħdini ta' notifikazzjoni anke fuq il-kwistjoni ta' finanzjament. Naf li hemm xi komplikazzjonijiet hawnhekk ukoll. Ma nixtieq ngħid illi ħafna minn dawk li ħadmu hawnhekk fil-Parlament u importanti għalihom is-suq internu jifmu l-ħtieġa li jkun hemm regoli li regolaw dan. U ma nistax nifhem allura kif dak għandu xaqsam ma' skart elettriku elettroniku eh, kaptaw sabta qed ngħidu ma bżonn dispożizzjonijiet mifruxi mal-Unjoni Ewropea qed ngħidu l-regoli nazzjonali jiservuna tajjeb u ser ikunu biżejjed. Hemm stati membri illi ippruvaw ma jitlux din il-ħaġa mod partikolari il-pajjiżi Skandinavi u l-Awstrija. U hemm ukoll membri tal-ewwel tnax stat membru jew anke l-ewwel saħan sitra l-ewwel disa stati membri li għandhom il-pożizzjoni għalihom tagħhom hawnhekk U dan qasam fejn hemm potenzjal biex nagħmlu. Naħseb ġala darba mbagħad nagħlqu dawn xquq ġala darba l-esportaturi kunu jistgħu jippruvaw illi tamir illi qed jiġi esportat xorta jaħdem. Dik hija prekondizzjoni biex issir l-esportazzjoni, naħseb illi il-mira li għanna eh, ta' taġbir ta' dal-iskart ma tkunx problema. Ma jek ser hemm xquq, ser iqpa xquq, ovvjament dawn ħajużawhom kemm jistgħu u allura ma nasibx għandu jkun hemm problema bil ċifra li għanna ta' 65% bħala mira tal-kopru. Il-problema hi kif ħanaslu dik il-65% u għemmek l-affarijiet komplikaw ruħom fil-pajjiżi nordiċi, fil-pajjiżi skandinavi li għandhom esperjenza twila fuq din il-ħaġa u li għabdu rankatura sew din il-ħaġa. Dawn qed jgħidu illi 65% ta' tamir illi ikun qiegħed ta' prodotti li jkunu tqedu fis-suq illi ehm, għandhom jiġu kalkulati. Imma xi pajjiżi li qed jgħidu li mhix daqsan faċli għalihom bħal per eżempju l-Bulgarija, għax m'għandux l-istess esperjenza li aħna nixira niksbu f'ċertu pajjiżi bħal per eżempju l-Ġermanja. Batem kriterji oħrajn li qed jgħidu li rridu jintużaw wieħed irid jara kemm hemm prodotti elettroniċi eh, fl-iskart. Pala definizzjoni tidir li hija tajba, imma wieħed irid jara eżattament miħa jgħid kemm hemm ehm, skarta din ix-xorta li jispiċċa fiż-żibel hemm xi pajjiżi bħall-Awstrija li jistgħu jagħmlu din il-ħaġa mod tajjeb ħafna għax ċifri huma ċari u dan ovvjament jolqot is-settur ukoll. Allora tkun informazzjoni soda, jekk il-Kommissjoni qed tajt li nistgħu nieħdu tri oħra illi tkun tista' tiffaċilita l-pożizzjoni tal-Istati Membri l-ġodda u li dawn għandhom jitejbu l-pozizjoni tagħhom, allura tajjeb li nsibu regoli li nippermettu li jippermettu din il-ħaġa li ssir. Ma trid tkun soluzzjoni pratika s-sur Zeber għandu emenda li kuntent bija, imma nixtieq irrid nixtieq illi naraw kif ħanaslu għal prova ta' dan kollu li qed ngħidu kif ħajġi ippruvat. Ridu naraw jekk ċertu skart flok ma jintrema fi zibel u xqed jiġi maħżun f'xi kantina x'imkien. U l-Kummissjoni trid tgħidilna lura naqra. Jekk eh, fuq dan it-tamir fuq tamir elettroniku kemm minnu eżattament qed jispiċċa fl-iskart. U jekk naslu għal din il-ċifra, Allura l kwissjoni kollha nkunu nistgħu nitratawa fuq bażi aħjar u b'mod aktar ġust. Issa fuq il-lat ta' finanzjament. Hawnhekk eh, jiena xi ftit konservattiv, naħseb illi s-soċjetà u ċ-ċittadini għandhom responsabilità illi jirdu jerfgħu f'dak li għandu x'aqsam mal eh, tamir elettroniku tagħhom. Tkun ċertu limitu konsumaturi iridu jerfow il-parti tal-pis tagħhom. Dik dejjem kienet il-pożizzjoni tiegħi mhix qed ngħid għandu jkun hemm ħlas dirett f'pajjiżi aħna sibna mod ta' kif l-awtoritajiet lokali jiġbru t-tamir Jiġifieri l-spejjes ta' trasport mid-djar sal-post fejn ikun hemm il-ġbir huwa daqs kem kieku nisi iħalsu l-autoritajiet lokali biex dan il-sir, ġviri miex ħagġa bxejn, imma jisa għandek għandek mizata li daqs il-servizzi lokali li eh, li kiku użawom u ma kienu ħajkollom iħalsu għalijom. Il-kwoti tar eh, ta' riċiklaċ reġet ħarġithom il-Kummissjoni dak li kien hemm qabel. Però hemm jixtieq li jkun separazzjoni tal-kwistjonijiet. Jiena favur ċifra ta' 5% imma jekk nażu din it-triq biex ikunu ġusti, irridu ikonna ikonna, irrid ikonna l-kuraġġ li ngħidu li hemm nies organizzazzjonijiet li jixtiequ li jkunu involuti fl-użu mill-ġdid tal-prodotti. Jekk inti jkollok ġbir tal-iskart, u ma jkollokx bizzejiet eh, possibiltajiet ta' jużu ikunu qegħdin nagħmlu s-sara wkoll. Naf li sibtu li għatma konserni spiċċa, eh, pero għanja kienu fuq l-arloċ. Grazzi ħafna l-Sur Karl Heinz Lorenz għal din diskussjoni interessanti tal-emendi. Issa għadba għanna jisu tlet kwarti li forsi mhux biżejjed. Ix-shadows ħajjieħdu 3 minuti mbagħad il-qpija żewġ minuti. Katrin von Brent ħat titkellem. Grazzi ħafna, jiena ħaniprova nżomma l-ħin. Kif intqal mir rapporter hemm ħafna emendi illi tressqu U jiena kuntenta ħafna illi ir-rapport il ħarġ daqstan tajjeb u jiena naħseb illi dan is-saħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni. U aħna nixtiequ illi nappoġġaw dan fil-grupp tagħna. Imma hemm xi punti fejn aħna nħossu illi jistgħu jsiru aħjar jew jiri jistgħu jissaħħu aktar. Jiena kontenta illi r-rapporter jgħat ikun flessibli biex ikun hemm aktar użum il-ġdid u din mhix ħaġa li inti taqbad qiegħda tqiegħda f'xi paragrafu għalih. Din hija ħaġa li wieħed irid jiżgura li eh, fuqha l-atturi kollha involuti fil-ġerarkija tal-iskart ikunu involuti fija kmini kemm jista' jkun din hija ħaġa li semmit mir-rapporter ukoll. U rridu niżguraw ukoll illi jkun hemm disponibilità tal- informazzjoni fuq dawn il-prodotti għal dawk jużaw dawn il-prodotti. Ħaġa oħra li aħna rridu niddiskutu fil-gruppi differenti ma' wkoll mal-Kummissjoni hija fuq x'inhu mal-miri ġenerali li aħna rridu rresqu kif aħna għandna niksbu dawn il-miri. hemm diskussjoni fuq il-prodotti illi itqedu fis-suq jew inkella nistgħu nieħdu l-approċċ liħor. U xi eh, emendi tres u mill-grupp tiegħi fuq din il-kwistjoni. Hemm konsensus fuq sejset u l-Europa Digitali jissieħbu kol flimkien Malija biex naraw xinu l-iskart li qed jiġi ġenerat imma hemm kwistjonijiet fuq żewġ naħat fuq din il-kwistjoni. U hemm bżonn jkun hemm aktar diskussjonijiet. Issa fuq it-tamir iż-żar, iż-żajr li huwa importanti mhux biss għal ħajja ta' kuljum imma wkoll jammonta għal taskart, par per eżempju ġugarelli elettroniċi, e, l-iskupja li taħsel is-snin bija li tkun elettronika, il-mobiles. Hemm ħafna materjal li jista' joħroġ minnhom dawn u għallu rridu nsaħħu dik il-parti ta' direttiva illi issaħħaħ l-aspetti li regolaw dawn e, dan it-tamir iż-żar. Bżon insaħħu dawn l-affarijiet. Anke jridu nirregolaw ċertu affarijiet fuq il-manifattura tagħhom. Kwistjoni bħal pereżempju fuq ir-responsabilità tal-prodott, naqblu aħna per eżempju li jekk għandek żewġ computers u jekk wieħed ikun mamul illi ikun faċli li jiġi reċiklat. Allura, F'dan il-każ dan il-prodott għandu jkun irħas. U għandu jina ta' ċertu priorità. U għallura jina jidir li dinja ħaġa illi hemm bżonn li nsaħħuha bis-saħħa ta' qatta dispożizzjonijiet li hemm fid-direttiva. U l-aħħar punt jekk tippermettili. Sur President, imma ta' emendi mhux mill-grupp tiegħi imma anke minn gruppi oħra fuq il-kwistjoni tal-paneli solari biex eh, dal-aspet inneħħuh mill-istrumenti li għanna jina favur ħafna l-paneli solari, imma min ċerta sal-aħħar li dawn għandhom ikunu eżentati minn dan l-istrument. Imma għandu jkunem għatta skemi għal ġbir ta' dal paneli solari u sabiex nizguraw illi da ma jmorrux kontra l iskopi li qed nippruvaw nilħu permessa din id-direttiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Chris Davis, Kjoġbok, fissem il-liberali. Grazzi ħafna. Ir-Renju Unit top temmen li hija tajba ħafna fl-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea. mistera ħażini ma mistera tajab daqskam qed taħseb. Iva Karl Heinz Iva ħana sal hemmhekk stenna naqra. Xi drabi l-leġislazzjoni tiġi minn Brussel u tmur Londra u n-nies Londra jarawha bħalli kieku ġiet minn spazju. U minflok ma jħarsu madwar l-Ewropa u jaraw ismaw x'imkien fl-Ewropa fer leġislazzjoni ta' din natura qiegħda tiġi implementata, nistgħu nibnu fuq l-aħjar pratika u nibnu fuq din l-idea? Le jgħidu jibdew mill eħ u flok eh, jirġu jivvintaw ir-rota u xi drabi flok ma jagħmlu rota tonda jagħmluha kwadra u ma tantx taħdem tajjeb. fl istess bħal maġara f'din il-leġiżlazzjoni il koll tħallna għal din ir-responsabilta. E, suq wahdin e, kif Karl Heinz għal għatta drabi aħna tħalna liħu ukoll. U aħna favur l ideja u l-idea li l-produtturi u kif nużaw ħafna drabi l-klim li istati membri għandhom jizguraw il-produtturi jew partijiet li jgħatjaġiċu fissimum għandhom eh, jimxu ma' leġizlazzjoni biex jaraw il-leġizlazzjoni għatjaġ implementata kif suppost. Imma l-klim huwa ċar produtturi jew inkella partijiet li qed jaġixxu fissimhom li hawn nieqes imma hija rabta bejn produtturi infushom. Fir-Renju Unit bl-approċċ tagħna ta' rota kwadra Tana qed nippermettu li kulħadd jiġbor l-iskart imbagħad nixtħu kollox fuq il-produtturi li huma jkollhom iħallsu għal kollox ikun xikun tkun eh, xi tkun l-ispisa u tkun xi tkun l-iskema jekk qed tagħti valura l-flus. Allura nixtieq li hawnhekk indaħlu interpretazzjoni ċara, biex li tamela ċara illi partijiet terzi li qed jaġixxu fissem il-produtturi u koll għandhom jiġu mażula mill-produttura għandu jkun hemm ċertu tip ta' rabta biex ikun hemm responsabilità ċara tal-produtturi, mhux sfruttament tal-produtturi. L-aħħar punti nixtieq nagħmel. Nittama li meta din il-leġislazzjoni tiġi konkluża, aħna nitrattaw il-problema tal-iskart li qed jiġi esportat eh, il-barra fejn mhux suppost qed imur. Karl Heinz qal għandha tkun din prekondizzjoni illi it-tamir ikun qed jaħdem qabel ma ġie esportat. Jien għamilt eh, emenda fost oħrajn li ressaqt li seħa għal ċertifikazzjoni biex eh, kull item jkollu tikketta individwali. ċaħt refa responsabilta' il-juri illi l-prodott qed jaħdem. Forsi hemm emendi oħrajn li jistgħu waslu l-istess riżultat. Però eh, dan huwa prinċipju li semma Karl Heinz u li huwa korrett fih 100% ġifiri li għandha tkun prekondizzjoni li t-tamir ikun qed jaħdem qabel ma jiġi esportat. Grazzi ħafna Mikal Karmopolos. Grazzi tassew, Sur President. Mela kif għadna l-aħħar darba bil-reviżjoni tal-direttiva tal-wi, għana nħossu li din hija opportunità sinifikattiva biex ikonna titjib termini ta' titjib tajjeb għall-ekoloġija fil-stadju ta' implementazzjoni dan ifisser li aħna edin internalizzaw l-ispejs esterni li ma kienx il-kas fil-direttiva estenzi est, est, est, prezenti. Aħna l-lek rridu nħidu din l-opportunità biex intejbu l-affarijiet, jina tal-fema li aħna jista' jkollna prodott aħjar jekk aħna nħarsu li dawn l osma l ewel qabel kollox rridu nassikuraw li il-prinċipju tal-responsabilità tal-konsumaturja rispettata u rridu nħarsu lejn iċ-ċiklu sieħ tal-prodott. Mbagħad irridu wkoll ikollna ġabra u miri aktar ambizjużi. Mbagħad ikollna mira ta' 5% għal l-użu mill-ġdid. Aħna dik nixti u dik it-tip ta' ċifra u lidu nassikuraw li ma konniex djufija fil-katina ehm, tal-provista u għalhekk irridu naraw u nassikuraw li konna sitwazzjoni tajba f'dak li għandu xieqsama materjali manwali. Man Il-rapport ta' Florence miexi f'din id-direzzjoni, pero għatem xorta affarijiet li jistaw jitjiebu u għalek aħna għanna amendi. L-ewwel net irridu nisqu il responsabilità tal-konsumatur u anki id-distribuzzjoni tal-katina tad-distribuzzjoni u anki il-gvernijiet lokali Għonek għana mxet nitkelmu biz dwar il-fat li nbidlu dak li uġdijt ma dak li kien dak li u għadim, irridu nsibu posta e pal-ħazna u koll għal prodotti tal-wi. U dan għandu japplika u koll għal ċertu eh, daqsijiet anki waqta meta niġu għal settur ta' distribuzzjoni, l-istati membri għandhom ukoll jipprovdu finanzi għall autoritajiet lokali sabiex bekk ikun hemm titjib fil-koxjenza pubblika u anki e, f'kwistjonijiet oħra. Din hija xi ħaġa li hija meħtieġa f'dak li sama' finanzi sabiex bekk għandna nassikuraw li jkun hemm ġabra mill-djar tan-nies. U dan huwa mod kif aħna nistgħu intejbu l-ammont ta' riċiklaġġ. Sabiex bekk aħna naqsu l-affarijiet li jispiċċaw fil- tal-landfills, fil-landfills. Għalek mux bizzejt li għana nħarsu lej kwantitajiet li għet imorru fil-għarriċiklaċ, irrit ikollna ideja ċara ta' kem l-affarijiet għedin jispiċċaw f'dawn is-sistemi ta' kollezzjoni mill-ġdid. Għalek aħna irridu natu priorità għall-użu mill-ġdid u anki riċiklaċ. Sabiex bekk aħna naqsu l-ammont li jispiċċa fil-inċineraturi rridu wkoll inżommu l intraċċaw il-flussi differenti sabiex bekk aħna nkunu nistgħu naraw kemm kem deħlin, kem diħel skart u kem ħireċ skart, anki ir-rabtit li jen fil-katini. Naħseb li il-Parlament Ewropew għandu jkun et għandu jħares u jgħamil jinsistema l-istati membri biex jiproduċu u jgħamlu anki pjanijiet ta' titjib meta niġu għal ġbir tal-wiz u anki dan għandu jkun fuq bażi legali vinkolanti għal eh, meta l-iskart jiġi trasportat jew esportat. Grazzi sa ġililling. Grazzi tassew, Sur President, jina ser nżom fil-qosor. Flemendi aħna għanna numru ta' miri ta' ta' ġbir li huma taħt taħwit ikolli ngħidlek u nixtieq ngħid ukoll li jiena niżil dan il-punt famenda li rina ressa tagħna nieħdu din l-opportunità biex noħorġu miri ta' ġabra ta' ġbir differenti. Aħna nafu li numri differenti u ma itħawduna kif dak li għandu xaqsa ma' prodotti differenti għalli xieġu l-ura frati differenti. Aħna nitnarmu il-hair dryer tagħna fiż-żibel imma mbagħad nagħmlu riċiklaġġ tal-mobile phone tagħna. Għalhekk aħna fih dan ir-regolament għandna naħsbu b'mod aktar dettaljat u għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni tina reazzjoni li kunem livelli differenti għal kategoriji differenti tal-wi fih dan il-leġislazzjoni. u koll nitkellem fuq il-mġiba tal-konsumaturi, nisħaq l-importanza li wieħed iħares lejn l-amendi li jagħmlu talba l-informazzjoni aktar ċara l-konsumaturi. Xorta waħda l-informazzjoni mhix ċara li l-konsumaturi jinfmu r-responsabiltajiet tagħhom fuq il-wi ma naħsibx li jifmu għaliex ma naħsibx li huma nfassla b'mod ċar fl-istati membri differenti u għandu jkun hemm konformità f'dan il-qasam u jiena nemmen ukoll li għandna nħallu b'mod miftuħ il-possibilità li nkunu kapaċi u inċentivi fin-naħa tal-konsumaturi sabiex ibidlu l-imġiba tagħhom għaliex huwa tajb li tkellem fuq il-responsabilità responsabilità tal-konsumatur, pero jekk dawn il-konsumaturi mhux qed jagħmlu jagħmlu ikollhom e-, e-, inġiba tajba mhux għax huma e, mhumiex nies tajbin imma għaliex ma jafux kif huma jistgħu joħolqu differenza f'dan kollu għalhekk aħna rridu ntuhom kemm l-informazzjoni kif ukoll ir map biex ngħidulhom hekk sabiex huma jbidlu x-xejra tal-imġiba tagħhom. U hemm ħafna numru hemm ħafna emendi għal dan ir-rapport li jippermettulna nieħu lantana. Nixtieq ukoll nieqaf b'nejlajt li aħna hawnhekk mhux qegħdin hawn biex infasslu miri, ma biex infasslu miri aqlin u li jkunu flessibbli u li jaħdmu. Grazzi. Thank you, Sabine Wilz. Wir haben zehn Änderungsanträge mit Grazzi tassew, Iva, ħna ressaqna 10 emendi din il-proposta u l-idea bażika hi li hemm ħafna mezzi antiki li jridu jiġu miġbura sabiex bekk aħna ma sabiex dan ma jkunux esportati u joħolqu dannu fil-pajjiżi u li ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni kalkulat 65% tal-prodotti ġodda b'dak li għandu x'jaqsam ma' pis. Ma naħsibx dan huwa biżejjed però. Jena naħseb li bażikament tamir kbir bħal washing machine jaqbeż il-kwoti mbagħad mezzi oħra żgħar bħal toasters jew telefoni ċellulari jispiċċaw jintremew fl-iskart anki jekk proporzjonalment fihom aktar sostanzi tossiċi. ma naħsibx li il- ir-rasportier wieġbed mod adegwat għal dan il-numru. Aħna nixtiequ 85% tal-pis u U għandu jkun hemm ukoll kategoriji speċjali għal tipi differenti ta' skart, aħna nħossu li wkoll neċessarju li jkollu kategoriji separati għall informazzjoni u teknoloġija ta' informazzjoni pal ICTs. ħafna prodotti f'dan is-settur qegħdin jiżviluppaw malajr u fil-fatt teknoloġija tiġi eh, ma, ma tibqax teżisti u tiġi mibdula b'teknoloġija ġdida u lekin nemmen li il-manifatturat n-nies li jaħdmu fil-manattura jingħataw rekwiżiti sabiex il-prodotti eh, li joħolqu ikunu faċli biex wieħed jirriċiklhom u anki iżarmhom. Issa l-ammendi tagħna mixin f'din id-direzzjoni. Aħna qegħdin argumentaw favur il- il-fat li noħolqu eh, responsabilta għall-iskart. Ġifiri, b'noħol u l-PPP, Polluter Pays Principle bl-Inglis. Min ħammeċ iħallas. U rrit ikolna u koll l-entitajiet kollha disponibli ġifiri biex sabiex kuna jkunu jistaw jinataw responsabilità tagħhom bħal awtoritajiet lokali. Aħna għamilna proposta li tiffoka fuq il-proċessar mekkaniku tal-iskart. Għaliex dan m'għandniex eh, nħarsu biss li jitmim tal-proċess, ma jindux ikun dak il-każ biss fejn ħarsu sustanzi tossiċi, il-proċess għandu jintuża sabiex jassikura li dawn il-sustanzi tossiċi jitneħħew f'stadju aktar bikri u għalhekk aħna nevitaw l-użu ta' shredders għaliex daw bażikament idawru l-iskart f'muntanja ta' komponenti li jistgħu jkunu tossiċi u ta' periklu. Mela, nandu għal-kelim li jmiss, jgħid il-President, is-Sur Sievers. Grazzi ta' sur President, jina nishtiq nifraħ il-Kwer Heinz u nirringrazzjaħ għal rapport eccellenti tijaw. Aħna konna kapaċi naħdmu fl-imkien mod kooperattiv tassa, u jena naħseb li ju kien verament kostruttiv meta ħadem ma' partijiet oħra, fil-gruppi oħra. Hemm punti li aħna però ma naqblux magħhom. U jina naħseb li irridu nkunu aktar pragmatiċi hawnhekk. Intom kwatajtu lill-Awstrija. Aħna għandna sistema li taħdem pjuttost tajje fl-Awstrija. Bażikament, hemm regol li jidru sbieħ ħafna fil-pratika ma meta titkellem dwar il-ħidma legali u funzjonali tagħhom ma tantx nistgħu ngħidu li huma prattiċi, ejja naħdu l-idea tal-produttur Ewropew Dan huwa terminu li Karhans juża tas-sew, ta' sikwit. U jkolli ngħid li il-prinċipju fil-fatt mhux imwaqaf mod tajjeb fil-komunità. Jekk bażikament hemm notifika waħda ngħid li u rari ħafna meta l-operatur jirfa responsabilta tiegħu għal dik il-notifika waħdiena irridu nqodu attenti ma' partikolari fuq l-elementi transkonfinali ta' dan kollu, rridu nsibu soluzzjonijiet prattiċi. Mela, dan għandu x'jaqsam l kwoti tal-ġbir. U bat għandi tħassib serju. Mela, li 65% jisaw ikunu adattati, pero diffiċli nikkalkulaw kollox. Għax aħna tinqedu l-affarijiet fuq is-suq, dan il-kriterju forsi nistgħu nużaw il-proċedura tal-komitoloġija biex noħlu proċess proċedura kemm xejn differenti. Jiena naħseb li bażikament l-Istati membri u l-Kummissjoni eh, jistgħu janalizzaw din il-kwistjoni għandu jkun hemm ukoll regoli aktar stretti għal tbaħħir u għażarmar. żarmar Kummissjoni, jekk intom ser tfasslu regoli, intom tridu tpoġġu pressjoni fuq l-istati membri sabiex ikun hemm konformità. Grazzi tassew sassur kulakakis. Grazzi tassew sur President. dinja kwistjoni pittos komplikata b'ħafna mendi tajbin u anki rapporti tajbin. Jina hawnhekk nixtieq inżid ngħid jew inżid żewġ amendi ċkejknin u jiena nemmendi dawn ma tajbin. Waħda minnhom hija fuq il-fatt li nġelu lil bejja bl-imnut ikunu konxi u anki meta jiġbru prodotti ċkejknin mod separat. Da mux ser kollu da mux se jotta l-SMI, simma ħajoddu għal-beja bl-ingrossa. Pero din ħatkun sistema li tibni kuxjenza fuq il-proċess ta' proċedura ta' ġbir tal-iskart u ħafna mill-udjenza normalment għazbis kun eżistenti. Nixtieq niproponi it-tini amenda u din għandax taqsam ma l-abilità tal-istati membri biex ikollhom sistema addizzjonali bazata fuq kupon mod ekonomiku ta' kif jitrattaw ma l-iskart elettroniku u dan il-kupon jkun jista' jgħin f'każ ta' fejn il-produttur qed jitlef ħafna skart Veri fej jkunem ħafna flus li qed jintilef l skart U il-produtturi mhumiex qegħdin jirċivu dan l skart u qegħdin għaliex dan l-iskart qed joħroġ barra l-Unjoni. Ġifier rridu tip ta' inċentiv ekonomiku u dan il-kupwan jipprovdi dan għal dan l-inċentiv u anki jagħti inċentiv addizzjonali għal riċiklar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 u jina uh, nisħa li dak li huwa importanti u li kolna miri tajbin u anke biex inkunu realistiċi. U għannek nishtiq naqbel ma' Sinjira Van den Brown dwar il-solar panels u anki kif dan kollu dawn dawn jitħu fl-istrument. Nishtiq nsemmi numru ta' punti għax naħseb li importanti ħafna dan ir regolament biex immexxu jgħati direzzjoni l-amministrazzjoni tal-iskart u rridu naraw ukoll li aħna inneliminaw daw il-muntanji tal-iskart, naħseb li ikollna kampanji fejn jagħmlu il persuni konxi tal-konsegwenzi tax-xiri tagħhom u anke li jkollna amministrazzjoni tajba tal-iskart. Importanti ħafna hawnhekk li mhux inħarsu biss li responsabilità tal-produttur imma anki responsabilità tal-konsumatur. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-min ħammeċ iħallas, dan għandu jkun il-prinċipju, dan għandu jkun maqsum bejn il-konsumatur u l-produttur. L-użu mill-ġdid tal-iskart u anki li wieħed jixħet l-attenzjoni fuq risorsi skarsi din għanda titpoġġa f'aktar attenzjoni, għanna nħarsu aktar leja b'attenzjoni. attenzjoni u anki l-element ta' eco design jista' jkollna 100% riċiklaġġ, però dan ifisser li aħna rridu nagħmlu dan fil-fażi ta' ta' design, ġifri li l-materjal li jkun qed jiġi użat jkun jista' jiġi riċiklat, rridu nħarsu kor lejn il-lana ħari. Din il-politika tista' tkun biss ta' suċċess meta wieħed jikkoordina ir-regoli kollha. Ġifieri tkun hemm innovazzjoni, eco design, innovazzjoni u użu mill-ġdid. U mbagħad irid ikollna l-partiċipazzjoni tal-konsumatur ukoll. Issa Sinjura Elizabetta Gardini. Grazzi ta' sur President, fil-qosor nitkellem għax ħafna għalu, qalu sepp importanti ħafna din il-kwistjoni, pero hija komplessa ta' sew għalhekk, nixtieq nieqaf fuq tliet kummenti, tliet punti li jiena nħoss li li l-konsumaturi, li l-produtturi jkunu responsabbli biex jiffinanzjaw kollox mill meta l-iskart jitlaq mid-dar sa kem jiġi trasportat x'imkien ieħor jina naħseb li din qed tixħed ħafna responsabilità għal fuq dawk in-nies li mhumiex kapaċi jikkontrollaw din ir-rotta sħiħa, din il-katina sħiħa, u lek jiena naħseb li din mhux qed mux għet nitkelmu fuq eh, eh, kwistjoniet eh, legali dan l-Unjoni Ewropea jew barra, ma u ukoll effett fuq is-sensibilità ta' ċittadini li jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li hija waħda mill-għanijiet prinċipali jekk aħna rridu nilħqu ċertu riżultati sinifikattivi fuq kollox fuq numru ta' kategoriji li huma diffiċli li tamministrom. Bat naħseb li importanti li nżommu fidejn istati membri il- taxxa ta' ġabra Għaliex naħseb li l-istati membri huma l-aktar nies responsabbli jew importanti biex jinvolvu l-partit kolla interessati li qed jiddaħlu f'din il-kwissjoni kollha. Mbagħad it-tielet punt li naħseb huwa importanti wkoll u li jekk wieħed irrid jagħmel reviżjoni minn ġdid ta' x'inhu l-kamp ta' applikazzjoni, importanti li wieħed irrid jivverifika dak li hu l-impatt tad-direttiva f'dan il-każ. Ġifieri jiena ma naqbilx ma lista negattiva ta' prodotti, ġifiri eh, konna eh, prodotti esklusivi un bati konna prodotti oħra separatament li jott kollox għalihom. Grazie, eh, Vittorio Borghi. Grazie tassew sa Vittorio Burghi. Grazie tassew sur President, grazie u koll il-rapporter għal dan il-proposta li jena nħos li hija importanti ħafna numru ta' konsiderazzjonijiet. Mela, mill-konsultazzjoni tina kelli mal-produtturi, rajt l-interess li ikunem responsabilta sħiħa tal-prodott. Għalek jina nemmen li dan għandu kun punt principali u importanti għalix hemm ċertu linji li huma fl linja paralleli, però qed jiriskjaw li jiksbu l-aktar prodotti importanti un iħallu l-bqija. Ek kif ġiġi. Għalek il-produtturi għandhom ikunu responsabli aktar. U din għandan tot importanza primarja. Jiena, pero, nishtiq najt li naqbel ma dak li għandu xjaqsa mal l-artikli żgħar bħal lampi, eccetera, dawn għandhom ikunu miġbura bl-involviment ta' il-bejja bl-imnut. Nixtin semmi u koll il-fat dwar il l-imġiba differenti dwar il-solar panels, għalix għonek mux qed nitkellmu fuq prodotti ta' konsumazzjoni fit-tul. Dawn ma garantiti għal periodi minn 20 sena l fuq. U għalek, importanti li għet ikon, għet e, e, irtizom moħu l-interess tal-produtturi biex jiġbor u jirċikla. Għalhekk dan huwa pjuttost settur li għandu jiġi disciplinat mod speċifiku. Grazie. Vielen Dank, Françoise äh, Kostet. François Kostet is-sajmis. Grazie ħafna dwar il-rapport äh, ta' Florence. Għaw diffikulta għawnek dwar definizjoni ta' xinuwa produttur li reġistra il-prodott. Nek qed nitkellmu dwar l-iskart, kull prodott se jsir skart wara l-użu, għalhekk dan għandu jiġi reġistrat fil-post fejn jiġi kunsmat. Jiġifieri fejn jitpoġġa fis-suq għax emmek sembat isir skart aħna għanna il-movement ħiles tal-prodotti fissu intern u ma jistax ikonna u koll il-movement ħiles tal-iskart għalek il-definizjoni ta' produttura għanda tkun wahda nazjonali inkellek ma namlu xek se nispiċċaw eh, nitħlu friski oħra ta' turizmu ta' dan l-iskart. U għawnek il- il-produttur eh, għal komissjoni u operatur ekonomiku imma dan mux bil-fors jaqbel eh, ma dak eh, illi ma kif ħares leja il-pajis fej jkun daħal il-prodott u importanti ħafna illi ninformaw iċ-ċittadini dwar il-punti tal-ġbir differenti għal dawn it-tip ta' prodotti ta' artikli ta' dan it-tip ta' skart u, u importanti wkoll illi meta nikkalkulaw nikkalkulaw ir-rata ta' ġbir naraw l-skart li kun inġabar għal użu mill-ġdid, mhux qed nitkellmu biss dwar riċiklaġġ, ġifir, għet nitkellmu wkoll dwar użu mill-ġdid eh, huwa importanti illi konna eżenzjoni eh, eh, fir-rigward tal-panowijiet tax-xemx u enerġija solari, prodotti tal-enerġija solari. L-aħħar kellim issa. Dr. Sonic, grazzi. L-rapporter, grazzi l-president. Nasib li importanti ħafna li nżomu f'moħħna illi meta nitkellmu dwar il-punti tal-ġbir hemm pajjiżi fejn mhumiex kapaċi daqs oħrajn u rridu noqogħdu attenti li nqisuhom il daw ukoll eh, anka rridu nqisu il-moviment transkonfinali hemm aspetti oħra illi eh, wieħed irriżon f'moħħu meta eh, ħares lejn dan is-settur kollu kemmu. Jekk inti għandek miri applikaw għal manifattura għal min qed anzi jipproduċi żgur eh, ħa toħlo abbuż fejn Eh, ikun hemm anka bus mill-fattura mill-invoices u din tista' anka toħloq lakuna toħroq u ma nafx hekk il-Kommissjoni tħossx illi se tkun kapaċi konfidenti fiduċjuża anzi, li tassikura illi s-sistemi ta' kontroll li hawn hawnhekk jistgħu jipprevjenu mill-element kriminali illi eh, jidħol li daħal subaj, ħidef subaj f'din il-ħaġa. Fi rigward ta' situazzjoni ta' implementazzjoni f'pajjiżi tal-Polonja, eh, fi rigward tal-ġbir, il-punti tal-ġbir, ikolli ngħid eh, li jiena inħossni allarmat naqra għax għanna l-mirjem fil-post imma Ma nispiċċaw f'sitwazzjoni fej il-situazzjoni hija biss fil-miktub u ma taqbilx ma' realtà. Nixtieq nisma' mill-Kummissjoni jekk jekk jafux eżatt x'qed jiġri fir-realtà meta mqabbel ma' xem miktub fil-karti. Grazzi ħafna. il komissjoni L-għonet nix nistaqsi li rapporter jekk ixtiqx eh, jikkommenta. Anzi, għan nistaqsi li rapporter. Għalfejn il-produttur mandux iġorruwa il pista tal-SPS. Ma nistax nifem laqas eh, l-emenda 47 u dwar l-emenda disa'. Il-ġustifikazzjoni għana għara stramba eh, sal-2014 il-Kummissjoni titpoġġi rapport, tittoħroġ rapport u ħanħarsu ħanaraw jekk 85% tal-panorijiet tax-xemx jistgħu jiġu riċiklati. E, tinsawx li dawn jistgħu jibqgħu tajbin għal 5 għal 20 u 25 sena ġifieri e, fuq xi se nirrapportaw fl-2014. Naħseb ħjar ngħidu e, naħseb id-data tal-mira għandha tkun 2000 u s-sena 2034. Mela, il-Sinjura Garzina fasanda xie mistoqsija l-Komissjoni. Mbatt eh, nisimaw li rapporter ħalli għala dan il-punt, il-Komissjoni. Tlet minuti. Grazzi, President, onorevoli membri. Aħna rajna l-emendi eh, b'interess il-kussjonijiet u l-opinjonijiet uh, differenti li għaw juru kemm huwa kemm hija komplessa din biċċa leġislazzjoni imma tatin jatuna wkoll e, eh, e, eh, juruna xi sforza tema l-Parlament biex jaħdem fuq din il-leġizlazzjoni. Naħseb illi b'mod in ġenerali aħna qegħdin eh, inħossu l-elementi qegħdin jappoġġaw il-kussjonijiet ewlenin fil-propostja tal-Komissjoni biex terġa' tagħmel riformulazzjoni ta' din id-direttiva tal-UI u naħseb illi hawnhekk wieħed irid isemmi tliet elementi neċessita li naqsu il trattament taħt standard ta' trattament, trattament tal-iskart, ikun hemm kontroll aħjar u anka dokumentazzjoni u anka biex nipprevjenu il- il li jiġu eh, esportati, jiġi esportat eh, l-iskar tal-pajizi terzi Punt iħor illi uh, semma ħafna illum huwa il-ħtieġa li konna miri ta' ġbir ambizzjużi. Aħna naqblu ħafna ma' dan. Iżda fl-istess waqt irridu nadattaw din għal-realtajiet tal-istati membri differenti. Naħsbu illi dan huwa strument importanti biex intejbu din is-sitwazzjoni u aħna ħa naħdmu fuqha din il-ħaġa kien hemm kummenti wkoll dwar il-kummenti eh, oħra dwar il-miri tal- eh, il-miri li jem li edha palissa 65% fil-proposta tal-Kommissjoni, miri għal-ġbir, ġifiri, aħna inħossu il-livell ta' 85% tal-skar ġenerat u ekwivalenti għal 65% tal-prodotti poġġuti fuq is-suq ah, li poġġejna aħna fil-proposta. Jiġifieri aħna lesti li niddiskutuha din il-bidla. Però nixtieq nisħa illi kif qalu ħafna membri oħra tal-Parlament illi jrid ikonna metodoloġija armonizzata ta' kif nistgħu nimmonitorjaw din il-mira l-esperienza tagħna bl-implementazzjoni eh, ta' leġislazzjoni turi li din hija importanti ħafna ġifieri għandna bżonn mandat ta' komitoloġija biex ikonna regoli armonizzati u dettaljati eh, ta' l-implementazzjoni. Anke eh, anka minn semma miri differenti għal prodotti elettroniċi żgħar bħal pereżempju toothbrushes. brushes il-miri eh, huma importanti ħafna għalina, rridu nassikuraw li l-ambizzjoni, il livell ta' ambizzjoni ma os ma fl-istess waqt inħossu li il-realtajiet differenti tal-istati membri eh, irridu jiġu riflessi meta wieħed ikun qiegħed eh, jipprova jilħaq mira u dan huwa koll għal eh, ċertu prodotti tal-wi aħna eh, nħossu li mira speċifika tal-prodotti li jifrizaw u jkesħu. Eh, rridu nerġaw nħarsu leja fil-sena ta' 2012 noħolġu rapport fejn wieħed jista' joħroġ mira separata dan it-tip ta' tammir tal-tkessiħ u l-frizar miex mux jgħat fitħassib tal-membri parlamentari imma aħna nistaw nestendu għadin għal bozzot per eżempju li fjom il-merkurju jew xi apparati ieħor ta' miriħor zaħir elettroniku nixtieq nisħa u kollu nilqa l-importanza ta' l-emendi illi jassikuraw il-funzjoni l lixa ta' suq intern u f'dan il-kuntest anka it-tnaqqis tal-pis amministrattiv. U f'dan il-qasam l-emendi għall-artiklu 16 fuq il-reġistrazzjoni tal-informazzjoni u il-rapportar u relat E, u dak relatati ma' definizzjoni ta' produttur. Aħna nemlu li l-artikli 3 huma importanti għatna is tal-pis amministrativ u dan kien lantana meta aħna għamilna riformazzjoni, il-proċedura ta' riformulazzjoni u aħna nħossu li anka ħafna membri fil-parlament jaqblu ma' dan lan l-emendi proposti aħna għadin interpretawhom bħala eh, li eh, qed jippruvaw jilħu dan lan komuni. Ġifiri dan it-test leġislattiv ġdid suppost iwaqaf il-reġistrazzjoni mhux armonizzata u l-proċeduri ta' rapportar fl-istati membri, it-tieni għandu jispiċċa rekwiżit li wieħed irid iħallas iktar għal ġestjoni tal-isk Kar tal istess tip, ġifiri il-multiple payments, u fl-aħħar għanna inwaqfu il-prassi ta' ċertu stati membri illi jkunu rridu sit legali li e, tal-prodotti kollha li jitpoġġu fuq is-swieq tagħhom. Wasalt fl-aħħar tal-intervent tiegħi għalhekk nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. il-sur uh, Florence, jek jista' jkun iżom mal-ħin tiegħu. Iva, hekk xtaqt nagħmel anke jiena, jgħid is-sur Florence. Kollega tiegħi minn ġermanja talab 85% ta' eh, 85% tal-ġbir l-iktar pajjiżi għandhom suċċess bħalissa. Eh, għandhom xorti l-65%. Eh, Għat nitkellmu dwar il-Ġermanja unek u l-Austria. Eh, ah, għaw min qed jgħid laqas 65% mu possibbli għalih. Naħseb illi il-65% tiġa huwa percentaċ ambizjus, Nistgħu niddeċidu fuq aktar imma fil li din hija sitwazzjoni diffiċli. L-iktar ħaġa importanti huwa illi aħna ikonna l-affarijiet standardizzati. Nista' ngħidilkom li id-definizzjoni fl-Awstrija jew fil-pajjiżi tagħna ħata fuq ta' x'inhuwa punt ta' ġbir huwa ċar. Imma fil-pajjiżi ġirin għandhom definizzjonijiet eh, differenti laqas biss għandhom daw il-punti tal-ġbir Unek allura wieħed jibda jgħid min għandu responsabilità ta' l-iskart fil-Austria wieħed irid ikun irid ikun reġistrat, irid ikollu ikun qed jimxi mal-kriterji. Il-Kummissjoni naħseb ippreparat ix-xogħol tajjeb ħafna, irridu nkunu realistiċi, iżgur li nixtiequ nilħu miri aktar għolin. Ma ma nasibx li wieħed irid joqgħod eh, jibni kastelli fl-arja. Kif se nagħmlu daw il-parametri allura? Ħanitkellmu dwar il-tpoġġija tal-prodotti fuq is-suq ma nafx jgħid il-kallimi. Issa dwar il-panawijiet tax-xemx, solar panels, naħseb li qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu ngħidu li dan jista' jaħdem anke minn regolamenti fuq livell Ewropej, sissa hekk ħadmu l-affarijiet. Eh, naħseb E, fi tlet snin li ġejjin aħna ħankun qegħdin niddokumentaw is-sitwazzjoni. U issa dawn jekk ma jkunux anzi daw ħajkun qegħdin jipproduċu id-dokumentazzjoni. Jekk le, allura jaqgħu taħt dan e, taħt ambita ta' din il-leġiżlazzjoni. Jiena e, interessat ħafna f'dan. Issa, il-sur Chris Dalis, uh, l-ħabib tijaj, qed jgħid uh, huwa illi illi konna uh, dawn il-min jġbor, naħtru lil min ħaj jġbor l-affarijiet Jina naħseb eh, din jatmur kontra l-prinċipi liberali il-kollega tijaj eh, taljana iktar liberali minnek, għettajt għodux nizlu il-kriterji kolla. Jina nejt li min jilħaq jimxi mal-kriterji jista jiġbor. Jina naħseb illi il kummissjoni għanda proposta li tajba ħafna u għalek ma eh, l-ebda amendi. Jiena nuhu pjaċir li l kommissjoni imma meta xo li kun tajjeb musta noqgħod kritika fil-vojt. Mela, il-votazzjoni ssir fil-Kumitat fl-4 ta' Mejju, jgħid il-President, Mbagħad jitt imur fil-plenarja ta' Ġunju qabel ma nieqfu għas-sajf ħanimxu għal uh, suġġett uh, simili issa il-rapport ta' Jill Evans dwar il-limitazzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tamir elettriku u elettroniku. Mela, naddi il-mikrofonu l-rapporter, għandek il-mikrofonu. Jekk jista' jkun żomma anqas minn ħames minuti aħjar jgħid il-President Grazzi, naħseb nista' ħafna kollegi fil-dibattitu tal-wi semmu il-ħtiġa li materjal li jkun riċiklabli u mux jiġi trattat bis bħala skarta u dinja eh, dan huwa fil-fatt is-suġġett ta' din id-direttiva nixtieq nirringrazzja lill kollegi li tawni l-mendi kienem 339 uh, emenda fil li mux kolla ġew tradotti fil-lingwi uffiċjali kolla u jiena irċivejt il-tekst bl-Inglis il-lum stess iġifiri għanna bżon aktar zmin biex eh, nqisu il-kontenut u naraw fejn nistaw nilħu bil u anka fejn hemm differenzi. Jiena nista' nagħtilek um, risposta inizjali u nixtieq niddiskuti mal-kollegi biex bekk nilħu bil u jkollna progress pozittif. Nixtieq infakkarkom fil-problema kbira tal-iskart, l-ammont tal-wiri jiġi prodott illi ħajkompli jikbar għal miljuni ta' tonnellati l-lan huwa li aħna innaqsu l-iskart li jagħmel ħsara għandna responsabilità kbira bil-riformulazzjoni ta' din dan din leġiżlazzjoni jiena naqbel mal-Kommissjoni li għandha tkun iktar effettiva din leġiżlazzjoni aktar infurzabbli. Nafu li ħafna kumpaniji eh, tiġi diġa ehm, raw il-leġizlazzjoni eh, li għandha x'aqsam mal-flame eh, retardants. F'dan id-dibattitu eh, Eh, suġġettu għal-istess palma kena flaqa toħra, lek għan semmi biss kussjoni tawlanin l net fuq l-ambitu nemmen illi l-apparat elettriku elektroniku għandu jaqa taħt id-direttiva eh, sa' kem din ma teskludjom b'mod speċifiku eh, u ek biss jista' jkonna il-ċertezza legali li huwa l tal-Kommissjoni fil-waqt li l-emendi Eh, ma l-ewwel daqatajn eh, jidru li qed jappoġġaw eh, din il-ħaġa mħafna emendi, pero dwar x'esklużjonijiet għandhom għandu jkunem hemm bħal per eżempju il-mezzi ta' trasport, installazzjonijiet eh, fuq skala kbira, għalhekk aħna ridu niddiskutu bejnietna din il-ħaġa jina nilqa l-emendi tal-SND 148 eh, fejn jgħidu illi anka kiġi esklus prodott xorta hemm responsabilta fuq l-operaturi kollha biex eh, il-konsumaturi ma jġux esposti fl-ambjent kienem eh, xi eh, konflitti anka palma kienem fil-wid dwar il-panowijiet solari jekk għandhomx jitlu jew le Em anka min jixti eh, li jiġu esklużi teknoloġija rinnovabli kollha jiena eh, qed nitlob esklużjoni temporanja sakemm isir studju aktar fil-fond, pero din hija kwistjoni importanti ħafna għal membri tal-komitat u mbagħad hemm anka il-printers, il-cartridges u eh, prodotti oħra li jiġu użati mill-konsumaturi nispera nilħu bil dwarom. Kwestjoni oħra eh, importanti dwar ir-riċ u r-ross il-direttiva Ross ġiet ġiet uh, mamula biex uh, Eh, titratta ċertu problemi u l-oħra dwar il-kimiċi. Jina naqbel mal-Komissjoni u mal-Konsil illi għallu li il rossi hija qed tikkumplementa direttiva riċ. Jiġifieri ma naqbilx illi dawn it-tnejn għandhom jingħaqdu flimkien u laqas ma nemmen illi f'dan l-istadju illi il riċ għandha l-kapaċità li titratta eh, bil kusuni tar roz u r kifini kif palissa kienet ta' suċċess. Din hija importanti ħafna u marbuta ma' din hija um, l-importanza li r kolla il metodologija ta' għaw hawnhekk għal darbohra hemm ħafna emendi dwar dan. Jiena eh, jiena nixtieq li ksir phasing out tal-PVC u l-flame retardants u din edam nizla b'moċċar fil-spiegazzjoni anka referenza għall-istudju tal-istituto tal li u li għamel evalwazzjonijiet sissa. Din hija kwestjoni li aħna rridu niddiskutu. diskutu għaxem MNG għall-annes tlieta u għallek rridu naraw uh, xi studji saru fil-passat imma kifet qabel il-kumpaniji il-gbar u uh, ma fuq d-dim fuq dan u u għalek li aħna namlu aktar restrizzjonijiet importanti ħafna Hemm ħafna proposti dwar il-metodoloġija li hija ċentrali ah, l-iskop tal-Ross u għandna bżonn niddiskutuha b'mod ah, fil-fond din. Anka l-proċedura ta' eżenzjonijiet hija kustjoni oħra illi hija ta' tħassib. Naħseb, President, illi aħna il-koll naqblu illi din il-leġiżlazzjoni tkun aktar effettiva u effiċenti kifet qabel din it-trattaw tkabbir fl-iskart, hemm bżonn żida fl-iskart anti. Għalhekk jiena ħani kuntatja l-shadow rapporters biex aħna niddiskutu il-kustjonijiet kollha u naslu għal kbir għal qbil mal kemm jista' jkun grazzi. Thank you for Evans, dan konverzjoni vot mellum, we haben 10 Also ich würde jetzt dummerweise jeden bitten, zwei Minuten. Mela, ħanaraw kemaw kellima. Zommu fil-qosor jekk joġobkom jgħid il-President. Grazie ħafna. Jek tisur Sonic. Dinija. Um, xi ħaġa illi ħatwassanna eh, fil-ġejjieni. U għandu bżon li jkollna definizzjonijiet biex ikun hemm anqas diffikultajiet eh, fl-interpretazzjoni u din hija importanti ħafna jekk direttiva trid tiġi implementata tajjeb. Naħseb illi jekk eh, inti għandek eh, eh, affarijiet li ħajħolqu diffikultajiet dawn għandhom jitħallu barra mill leġizlazzjoni mid-direttiva nkella ħajkun hemm problemi fl-interpretazzjoni u naħseb li jrid ikollna fir rossu huwa definizzjonijiet ċari ħalli ikonna kontroll tajjeb ta' situazzjoni kollha. Iġifiri, kunċett ċar, idea ċara tal-istadi differenti fil-linja. U dinja differenti mir-riċ, Rridu naraw fejn huma il-problemi maġġuri u naraw eh, jekk hemm xi kategoriji ta' prodotti li wieħed hemm bżonn iħares lejhom b'mod separat. Jiena għaw għan delegazzjoni qed tissuġġerixxu żewġ eh, kategoriji, żewġ gruppi. L-ewwel il-proċess ta' kull erba' snin biex ikonna ideja aktar ċara tal-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. U mbagħad għandu jkun hemm kategorija oħra, grupp ieħor li juża prodott li jidħol fih prodotti perikolużi fejn wieħed ma jistax ibiddel il-proċess ta' produzzjoni. F'dan il-każ ikonna eh, skadenza ta' 10 snin, ġifri ikonna kategorija berba snin u oħra ta' 10 snin. Grazzi ħafna. kif forsi eh, ta' marik Salata ehm, darom ekstrem kort. Pratikament impossibli li nżomm ma' żewġ minuti, ħanżomm fil-qosor ħafna mena. Jiena xtaqt nitkellem fuq il-proposta tar-rapporter biex nużaw il-ġimgħat li ġejjin sabiex niżguraw illi aħna niksbu kemm jista' jkun emendi ta' kompromess ħalli aħna ikolna qbil u konsensus mifrux hawnhekk fil-grupp u anke fil-plenarja. L-idea wara d-direttiva i li aħna rridu naraw li ma materjali aħna rridu niprojbixxu u li ma marridux niprojbixxu. Li ħaġa li tkopri l-ambitu. Jekk naħdmu flimkien naħseb nistgħu niżguraw li l-emendi ikunu jistgħu jiġu infasla mod effettiv. U dan ħajħollu jorbot jekk irnexxu xew le. Eċċellenti, Chris Davis issa, grazzi ħafna. Jien ovvjament ħanilqa l-offerta tal- rapporter biex negozjaw emendi ta' kompromess. Imma ħajkun hemm xi diffikultajiet, mhux magħna, imma mal-grupp tagħha stess għax ser ikun hemm diffiċli għad ħassiba jibsa biex dbieħ dan lill-kollegi tagħha mill-grupp tal-ħodor, mhux mill-grupp tan-nazzjonalisti. Naf li hija eh, dejjem tħobb tagħmel din id-distinzjoni li mhix mill-partit tal-ħodor imma mill-grupp tan-nazzjonalisti. Nilqa direzzjoni li qed tieħu r-rapporter favur ambitu miftuħ imma għandu jkun hemm qatt ta' esklużjonijiet ċari. Jiena lest ukoll li nagħti imbuttatura biex niżguraw illi aħna edin nibdlu sustanzi perikolużi, sustanzi anqas perikolużi. Imma minix favur li jkun hemm proibizzjoni sakemm ma jkunx hemm studju tal-impatt ċar rridu natu bizzejed żmien l-operaturi biex jaġġustaw ruhom meta jkun hemm eżenzjonijiet li mhux ser ikunu ħajġu imġedda. U rridu naraw ukoll nimxu lejn kompatibilità biex ikun hemm approċċ wieħed ma' żmien. Ġifirina qed nistenna biex matul l-erba' ġimgħat li ġejjin insibu l-ħin biex dawn it-trufijiet kollha naqduhom. Grazzi ħafna, Julie Garissa. issa. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem fuq l-ambitu. Jiena ma jidirlix illi huwa siwi li noqogħdu nagħmlu diskussjoni twal fuq l-ambitu, ma li nifhem għalfejn ser kunem dan l ftuf l-ambitu kif ġi suġġerit. Jiena nipproponi li dini ħagġa ħaġa tista' tkun perikoluża fl eżenzjoni tal l-esklużjonijiet qed noħolqu periklu nkunu qed niblu pis bieħor ma mebda skopi nagħmlu din il-ħaġa jien nipproponi li jkun hemm studju tal-impatt li għandu jitlestem il-Kommissjoni mbagħad għandu jiġi konsidrat minn dan il-Komitat qabel ma nagħmlu xi bidla daqstant fundamentali u sostanzjali fl-ambitu. Fuq l-għanna serba nixtieq nagħmel il-komment illi hawnhekk qed nipproponu proibizzjoni fuq l-użu ta' sustanzi ġodda. Jiena fil-fema tiegħi da qed ma' insolvu dettalji kollha. Qegħdin ħarsu lejn il-flame retardants, il-PVCs u l-chlorinated flame retardants. Manna ebda ġustifikazzjoni għal dil-proibizzjoni huwa minnu illi l-industrija qiegħda eh, tajt li hemm bidlit li qegħdin isiru iva f'ċertu kategoriji qegħdin isiru ma dan bebda mod illi fil-parti kbira tal-kategoriji dawn il-bidliet qed nisiru b'mod spontanju u għandna nħarsu bir-reqa lejn ir-riżultati u naraw x'jiġru x'ser jiġri ansik jekk ikun hemm eh, il-projbizzjoni. Irridu naraw karatteristiċi ta' ċertu sustanzi li ma jkunux ġew evalwati kif suppost. Jista' jkun hemm eh, ċertu perikli għall-ambjent u għas-saħħa hemm xi 75 eh, sostitut u l-kollu nevalwawhom qabel ma nipproponu xi sostitut. Ħafna każijiet rimi tal-iskart li mhux regolat. Irdu nħarsu din it-tema. Karl Heinz Florence għamel punti importanti fuq l-esportazzjoni tal-iskart. U hemmhekk aħna nafittxu soluzzjoni mhux fuq il-proibizzjoni tas sustanzi. Il-President waqaf lill-kellima. Il-kellima li miss. Grazzi ħafna l-rapporter, jina naħseb li mod ġenerali l-rapport huwa wieħed tajjeb dan it-tejjeb il-proposta tal-Kommissjoni minn ta' aspetti. Xorta, minix favur sabarra l-eżenzjonijiet illi s-Sinjura Evans edha tressa għal prodotti li fihom il-kadmium u il-ċelluli fotovoltaiċi, il-PVC. Sina naħseb li mal kemm jista' jkun irridu nsibu alternattivi naħseb li qegħdin fil-proċess dawn qed jintużaw minn ta' kumpaniji differenti fl-Ewropa, ġifieri hemm alternattivi disponibbli. U jiena naħseb illi hemm għafas ta' żmien ukoll biżejjed biex il-produzzjoni tibidel minn materjal għal ieħor qed niproponu emenda blista eh, stretta ta' sostituti Imintom għedin inti sugġerixu bis sostituti tal-annes tlieta, maħna għed eh, najdu li għandu jkunem l-annes serba, ġifiri sostanzi projbiti li ħajt isu bħala sustanzi li huma ta' sara kbira għal saħħa tal-bniedem, bħal per eżempju l-flame retardants, joħolqu problemi kbar, hemm traċċi tagħhom anke fil-reġjuni eh, tal-polari. Bażikament, m'hemmx biżejt informazzjoni fuq is-sustanzi tal-annes erba. Hemm qed jgħid li jekk ikun hemm użu ċkejken, mhux ta' periklu, ma jista' jkun li mhux hekk. Rajt li hemm problema kif ġiet tradotta l-emenda 13 tiegħi fuq l-użu ta' dawn is-sustanzi perikolużi f'konċentrazzjoni baxxa. Jiena qed semmi dawn is-sustanzi um, ehm, prominated Però ma ġietx eh, tradotta bil-miktub fl-Ingliż eżattament kif hemm fil-Germanis. Is-Sinjura Guterres Cortines, grazzi ħafna, jiena mħasba ħafna, ħaġa tajba illi għamilna distinzjoni bejn Rich u Ross, kemm il-Kommissjoni u r-rapporter. Rich qatt ma qiset l-użu u din idea aktar kwalitattiva, imma aħna nħarsu lejn iż-żewġ naħat, lejn iż-żewġ aspetti il-prinċipju ta' sostituzzjoni mhux qed jiġi garantit f'ħafna każijiet. Hemm ħafna każijiet ċari ta' industri bħal pereżempju l-industrija tal-computers illi rridu iswa b'mod speċifiku hemm xi illi qalu illi għandu jintuża il-fidda flok eh, ċamp. Imma wieħed irid jara x'ha jintuża u fisser imorru l-fdalijiet. Tikun hemm klassifikazzjoni ċara jdispjaċini ħafna ma nixirix ir-resa emenda għax aħna kon qed nitkellmu fuq il-wirt storiku ma aħna rridu nħarsu lejn l-użu matul il-ħajja kollha tal-prodott għax inkella ikollok tala il-mużewijiet kollha ta' tamir antik. Il-wirt kulturali mhux ħaġa relevanti għal kwistjoni qed trattaw fir-roħs hemm il-kwistjoni mbagħad ta' pajpijiet li hemm f'bini antik. Allura, wieħed irrid iżomm meta wieħed jirristawra bini antik, wieħed irid jiżgura li eh, dak li jkun juża il-materjal adattat. U naħseb illi għal dawn it-tipi ta' siti storiċi wieħed irid jagħmel ċertu eżenzjonijiet. Grazzi ħafna. Iva l-koll nemlu l-computers istaw ninkluwa. il sinjura Sulli, Aħna unek mux qed nipruvaw naqdu, imma eh, naraw li kuna marmonizzazzjoni tal-proċeduri applikati minn REACH. Jiena jidir li illi mux meħtieġ li nżidu ħafna safef leġislattivi għal l-intreprizi u l-amministrazzjoni tagħna ma jkunux jistgħu jiddeġeru għam dal affarijiet ma François Grastet għamilt emenda fuq eh, l-artiklu 1.7 u titkellem fuq eh, studji li rridu jisiru minn qabel fuq eh, sustanzi li kuna rekomandazzjoni li jiġu projbiti. François Grostet, issa grassi ħafna fuq l-ambitu etni tolbu ħafna eżenzjoni tu esklużjonijiet u hemmhekk ħanoħol u konġestizjoni istituzzjonali fuq livell tal kummissjoni Ewropea mhix tkun eh, taf kif ħatimxi fuq it-talbiet jew inkella ser ikun hemm tant esklużjonijiet li l-leġislazzjoni mhix tkun effettiva u tkun taħsara u allura rridu żommu nħarsu l-kompetittività tal-industrija tagħna. Mhux ħanoqgħod nirrepeti dak li qalu oħrajn, dak li qalu oħrajn imma rridu nevitaw Anzi, nejnu li jkun hemm rabta tajba bejn eh, regolament REACH u oħrajn dan għandu jidħol fl-applikazzjoni qabel din id-direttiva u allura huwa importanti illi inqisu din il-ħaġa ġin eskludu mill-ambitu ċertu tamir li huwa destinat għal riċerka u għall iżvilupp bħal pereżempju il-pacemakers il u tamir ieħor li huma importanti ħafna tkellimna dwar il-kejbis tal-PVC mhux ħareġ nitkellem fuq din il-ħaġa nisaq fuq il-fatt illi rridu nippermettu soluzzjonijiet speċifiċi f'dak għandu x'aqsam mal-paneli solari kien hemm żball ta' traduzzjoni fi traduzzjoni Ingliża fejn tkellimna dwar l-esklużjonijiet Anzi, qed nitkellmu fuq eżenzjonijiet u ma rridx nitkellmu fuq eżenzjonijiet, għed nitkelmu fuq esklużjonijiet, mhux eżenzjonijiet, huma differenti dawn it-tnejn, dawn żewġ kunċetti u nagħmlu differenza u jridu nqisuha sew. Elisabetta. U fl-aħħar Elisabetta Gardini. Grazzi tassew, ser nifoka fuq il-kamp applikazzjoni. Jiena naħseb li dakollu li dakollu li tqal jider li il-proposta biex ninkluzu l-tamir kollu elettriku elettroniku fil-qasam ta' fil-kamp ta' applikazzjoni mhux l-aħjar mod biex insolvu il-problemi ta' interpretazzjoni fil-kamp ta' applikazzjoni preżenti. Jiena naħseb li huwa importanti li nagħtu tweġibiet dettaljati u preċiżi, però ma naħsibx li nistgħu nwessaw it-tamir kollu elettroniku elettriku jekk ma nevalwawx il-tip ta' modifiki u l-impatti ma forsi ma knux ġew avalwati b'mod ta' jista' jkun hemm kwenzi li ma konniex qed nistennewhom. Jiena nħoss li l-opinjonijiet tal-Kommissjoni f'dak li għandu xjasa ma e, tweġibitu mistoqsijiet tal-2005 jistaw kunu puntat luq tajba biex ikunu jistaw jisolvu dan din il-problema l-kamp ta' applikazzjoni. Umbat ħani nekka li jina sabi dan huwa l-punt prinċipali. U grazzi, President. Ja, dan da. Men mela issa eh, nitlob l-Kommissjoni, il-Sinjura Kardina l-ewel, 3 minuti. Grazzi għan niprofa nżomm mal-pass għax għedin qegħdin Irrit Irrid nifakkar li b'dan l-eżerċizzju ta' reformulazzjoni qegħdin inqisu għat leġislattiv illi għadu relativament ġdid. Fil-proposta ta' reformulazzjoni l komissjoni qiegħda tipproponi li timmodernizza u tisimplifika l leġislazzjoni li tiġa qiegħda tkun tajnuna l-ambjent imma wkoll għandha impatt fuq għad kbir ta' operaturi ekonomiċi u allura irridu żomm qudiem għajnejna dati meta nipproponu emendi differenti u tibdiliet li siru f'testi differenti ta' din id-direttiva. Issa fuq xi żewġ punti li tqajmu llum. Il-Kummissjoni proponiet il-proċedura ta' riformulazzjoni ta' direttiva wi u anke ta' direttiva Rohs sabiex jiġu trattati kwistjoni speċifiċi li joħorġu minn dawn iż-żewġ direttivi u l-estenzjoni tal-ambitu ma kienieċ parti mill-proposta tal-Komissjoni la fuq wi u laqas fuq ros. Għax ma kienieċ parti mill-istudju tal-impatt illi sar fil-kontest ta' dawn il-proposti. Mena allura aħna maħniex qegħdin poġġaw eh, emendi fuq eh, parti sostanzjali ta' dil emendi minna ma jkun il-sudju tal-impatt. Ambitu miftu fil-fema tagħna jista' iwassal biex ikun hemm ċertu esklużjonijiet ġodda li jkunu meħtieġa li jsiru dan issema wkoll f'interventi interventi tagħkom twaqifu l-interpretazzjoni ġejjiena ta' dawn l-emendi faċilment fil-fema tagħna ta' iżid inqas nuqqas ta' ċerezza meta nqalblu s-sitwazzjoni ma' dak li hemm bħalissa li ċara u stabilita illi jissajna nħadmu għal erba' snin. Mena, fuq issa s-sostanzi ġodda u gruppi ta' sostanzi eh, li ser jiġu eh, ristretti fl-emendi l-ġodda fejn ġew użati argumenti minn studju preparatorju tagħna biex jappoġġaw joffru ġustifikazzjoni, imma aħna fil-fema tagħna dan ma kienx qed joffri bażi biex ikun hemm dawn ir-restrizzjoni fil-fema tagħna laqas permettilna li aħna namlu bidliet fil-lista ta' sustanzi projbiti. Allura aħna għadna tal-fema li restrizzjonijiet eh, li siru fuq sustanza li tkun bazata fuq xjenza, tkun bazata fuq li ta' s jisarraħ fuq, u anke sostituti li ta' minn wieħed jisarraħ fuqhom, u anke fuq eh, studji eh, ta' impatt soċjali u ambientali fuq l-improjbizzjonijiet xefet jista' jkollhom fuq dawn l-affarijiet. Kien hemm xi emendi li ġew indirizzati fil-qossor l-emendi illi per eżempju jiċċaraw aktar definizzjonijiet proposti u joffru elementi biex il-proċedura tal-elementi titqiet f'qafas emendi li għandu xasmu ma' l-metodologija tal-restrizzjonijiet illi jidru illi jappoġġaw il-miri u l-iskopijiet ta' din reformulazzjoni illi aħna ovvjament kuntenti bihom dawn u l-essin diskutu għam aktar. Mena l-lura sabiex nala l-intervent għasir tiegħi jiena nixtieq nappoġġa, nixtieq nitlob il-Parlament Ewropew biex kun favur illi nħorġu bilanċ dal eżerċizzju ta' riformulazzjoni biex l-ewwel net iżomm dak illi sissa wara li jaħdem u fl-istess waqt normalizzaw dal-att leġislattiv sabiex aħna nistabilixu bażi tajba għal kull estensjoni li jista' jkun hemm aktar il-qudiem Eh, fil-proibizzjoni ta' sustanzi jew inkella fl-ambitu ta' direttiva. Danke, Frau Fass. Grazie ħafna lis-Sinjura Fars. Issa ngħaddu għar-rapporter għandek żewġ minuti jekk tixtieq. Mod partikolari fuq l-istudji tal-impatt. Mill-nota spjegativa tiegħek ma kienx ħaġa ċara din, inti qed titkellem fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni, ma jena nasib għanna nitkelbu fuq rakkomandazzjonijiet l-Kommissjoni, ma nafx jekk għabis xizballa u dan il-dokumenti jew inkella fil-rapporti għek, ma nafx xiex dokumenta fuq dil ħaġa um, sorry, Sharon. Skużani, President, fuq dak il-punt ħajkolli niverifika naqra. Mod ġenerali jena naħseb illi il diskussjoni u rrit illi għaw femiet eh, differenti għaw firxa siħa ta' femiet li huma riflessi fl-mendi u kol. U jiena jnaħseb illi Chris Davis għandu raġun jista' jkollna biċċa xogħol bsa fuq ta' dawn kwistjonijiet biex naslu bil fuqhom imma fuq oħrajn. Jiena naħseb illi hemm ħafna eh, lokal diskussjoni u biex irresqu xi proposti flimkien illi jistgħu jiġbru l-appoġġ tal-gruppi differenti fil-kumitat fuq il-punt speċifiku tiegħek ħani verifika mar-rapport tiegħi u narfek il-qoddim. Mena, grazzi li kulħadd, grazzi ħafna lill interpreti wkoll, nirringrazzjawk, l-umma nix votazzjonijiet nagħlqu s-seduta. Iva Richard.